Dear colleagues, Aziz kollegi, jekk joġobkom sibu postkom. Għanna mistiden eccezjonali maħna l-lum, pero l-ewel net naddottaw l-agenda. Tajjeb wis, grazzi. U għanna xie aħbarijiet nikkonferma li laqa straordinarja tal-komitat sessir nhar it-tnejn fil axija fi Strasburgu l-abbozz tal-aġenda se jiġi ċirkolat dal-waqt u se jkun jinkludi ir-rapport tal-AGS kif ukoll skambju mal-President tal- entità ta' konsulenza Ewropew. Issa ngħaddu għat-tielet punt. Nixtieq nilqa' hawnhekk lil Mark Carney il-president tal-FSB u jgħed fil-karika tijaw tal-ewel Viċi President tal-Bord Ewropew tal-Riskju Sistemiku. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Sur Karni kien l-ewel Viċi President tal-Bord Ewropew mill-2013. Dan ir-rwol ħa post Marian King li indirizzat dan il-Kumitat l 2012 ukoll. Il-Viċi President tal-IRSB huma meħtieġa taħt ir-regolament applikabbli biex jippreżentaw l parlament kif huma beħsibhom li jiżvolġu r-rwol tagħhom. Ovvjament is-Sur Karni huwa president tal-Financial Stability Board, eh, pożizzjoni li ilu bija mill-2011, però rrid nenfasizzaw wkoll qiegħed hawnhekk huwa eh, maħna fir-rwol tiegħu bħala l-ewwel viċi president tal-Bord Ewropew tar-Riskju Sistemiku. L-mandat tiegħu kif tafu huwa għal macroprudential oversight ta' sistema finanzjarja fl-Unjoni Ewropea biex jikontribwixxi għal prevenzjoni jew mitigazzjoni ta' riski sistemiċi għall-instabilità finanzjarja. Ġifieri fokaw jekk joġobkom fuq is-suġġett li jieħu ħsieb f'xogħlu s-sur karni anki għaliex ovvjament il-prevenzjoni jew mitigazzjoni ta' riski sistemiċi huwa suġġett li huwa kemm kruċjali għal kumitat tagħna kif ukoll suġġett wiesa bekk nkunu nistaw insemmu għad ta' punti importanti. Mela, eh, naddilek il-mikrofonu sur karni għall-introduzzjoni tijak un bat wara ikonna sessjoni ta' Q&A. Gvernatur Karni, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, President, u l-wara nafsner tajjeb il-kulħadd, Sinjuri. Huwa pjaċira li biex nindirizzakom bħala kapaċità tiegħi ta' Viċi President tal-ISRB l li u stabilità finanzjarja jeħtieġ għafas b'saħħtu li nifmu b'mod dinamiku x'inhu mar-riski u fejn xira koordinazzjoni ta' eh, prudential policies eh, tajbin. il ħtieġ għal koordinazzjoni hija importanti jekk inqisu n-natura unika ta' suq uniku u l-integrazzjoni marbuta miegħu. Dan ir-rwol jessar bi qed tagħmel il-politika tagħha aktar effettiva fl-Unjoni kollha il-ftuħ tal-Istati membri dan jappoġġa dinamizmu ekonomiku billi jiffaċilita l-kummerċ, speċjalizzazzjoni, saħħa l-kompetizzjoni u jinkoraġġixxi diversifikazzjoni ta' ta' riskju. Akbar swi ifissru aktar għażla, inċentivi akbar u aktar log biex jitwettqu l-economies of scale. Dan il-ftuħ saħħaħ id-dinamizmu u jżid ukoll eh, l-espożizzjoni għax-xokk linkages finanzjarji jista' joħloq għal aktar vulnerabilitajiet u aktar potenzjal biex dawn ix-xoks jissaħħu li SRB jista' jgħin biex tinben reżiljenza meħtieġa biex nimmassimizzaw il-benefiċċji u naqsu r-riski marbutin f'dan l-ispirtu nsemmi tliet kontribuzzjoni tal-ISRB fi żmien il-mandat tiegħi bħala Viċi President. L-ewwel li SRB promuova oqsfa b'saħħithom fl-Unjoni Ewropea, mod speċifiku li SRB ħareġ b'rakkomandazzjonijiet li jinkoraġġix il-leġislaturi nazzjonali biex jistabilixxu awtoritajiet makroprudenzjali fil-ġurisdizzjoni tagħhom il-handbook tal- Board Operational Macroprudential Policy in the Banking Sector jinkludi informazzjoni pratika f'dan ir-rigward. Il-handbook jinkludi l-aħjar prassi fuq bażi strument tal strument e, e, jiproponi indikaturi u jfassal ukoll il-qafas legali tagħhom. Fih dettall ukoll ta' spillovers potenzjali speċjalment fl-Unjoni Ewropea. E, L-ISRB jista' juża wkoll is-soft law biex joħroġ rekomandazzjonijiet fuq bażi Actor Explain biex jkun hemm mitigazzjoni tar-riski tal-istabilità finanzjarja jew l-spillovers. Pereżempju s-sena l-oħra tajna gwida l-awtoritajiet makroprudenzjali kif jista' jkun ehm, counter cyclical capital buffer rates. Issa se nkomplu wkoll b'evalwazzjoni pubblikata tal-implementazzjoni tagħhom fit-tielet kwart tal-2016. Din il-politika eh, li għadha fil-bidu tagħha li SRB qiegħed jgħin biex din timmatura. Dan l-aħħar eh, kien hemm studju kull evalwaw il-każ biex jintuża l-margining biex niġġieldu aġir ċikliku fid-derivattivi u securities financing transactions. Din is-sena evalwajna wkoll il-valur li jkun hemm buffers fil-leverage ratio framework. Il-Bank of England eh, segwa dan l-approċ biex jiżgura li il-leverage ratio jkun komplementari għal risk-weighted capital framework b'mod li jkun hemm inqas riski strutturali. Waħda mill-qawwiet tal-jessarbija l-abilità tiegħu li jaħżen id-data u jagħmel analiżi fl-istati membri kollha fil-ħidma tiegħu li bi ġabbar evidenza empirika ġdida li turi li l-qasam tal-banek uh, kien proċiklikament fl-istati membri kollha u l-average risk weights ukoll jidher li kollhom ċerti effetti uh, permezz tal-EBA data sibna li banek importanti fl-Ewropa ikollhom eh, risk weights aktar baxxi, meta naħduhom flimkien it-teorija u l-evidenza juru l-importanza ta' dynamic leverage ratio biex ikun hemm qafas makroprudenzjali b'saħħtu. Mod ieħor kif l-SRB eh, mexxa biex jiġu identifikati l-aħjar prassi biex ninfluenzaw l-aġenda internazzjonali kien li jkun hemm perspettiva makroprudenzjali dwar kif l-elementi ta' sistema finanzjarja jistgħu jagħtu appoġġ għal prosperità eh, għattul. Per eżempju, fl-evalwazzjoni tiegħu ta' Solvency tu li bi is kif l investituri tal-long term eh, jistaw waslu għal diversità u stabilità fis-sistema fl-opinjoni tiegħi jista' jsir aktar biex niżguraw li Solvency tu toħloq l-aħjar qafas għall-investiment tat-tul li e SRB tista' tagħti perspettiva kostruttiva u oġġettiva bħala input għal reviżjoni tal-Parlament tal-2018 ta' aspetti marbutin ma' tħaddim tas Solvency 2. Hemm importanza wkoll qed tiġi mogħtija għal li nifmu r-riski li jessarbi għandar rwol importanti fit tisħiħ tal-evalwazzjoni tal-membri ta' riski ġodda l jevolvu. Nafu xini l-istruttura ta' sistema finanzjarja nbidlet mill-krizi law. Net credit growth minn dak iż-żmien law kien għal bond markets. Parti minn dan l-assi taħt il-ġestjoni għallew baktar minn 60% globalment u aktar minn 80% fl-Unjoni Ewropea Dawn ix-xejrijiet se jkomplu kif il-Capital Markets Union tiġi żviluppata. Li SRB qed jikontribwixxi ġifieri? għal swieq kapitali aktar reżiljenti. L-ewwel net qed jippromuovi shared understanding tal-lixprunijiet tal-likwidità tas-suq. Tin net qed l informazzjoni konsistenti fuq in-natura u d-daqs tar-riski marbutin mal-finanzi bazati fis-swieq li SRB għandha setat uniċi f'dan ir-rigward meta nqisu l-abilità tagħna li niġblu informazzjoni minn partiċipanti finanzjarju fl-Unjoni Ewropea. Bħalissa qegħdin nagħmlu evalwazzjoni fuq il-market makers u l-asset managers bħala parti minn studju usa fuq ir-riskju minn tnaqqis fil-likwidità tas-suq dan ix-xogħol mistenni li jintemm sa nofs 2016. Is-surveys ifittex eh, eh, l-implikazzjoni fil-kondizzjoni tal-likwidità inkluż fejn il-fondi open-ended jistgħu waslu biex ikun hemm stress eh, stress tas-suq. Fi studju riċenti u kol ta' 143 font, il-Bank of England sab li dawn il-banek ikun jistaw jillikwidaw f'ġurnata waħda bej wieħed u ieħor tliet darbiet dollar corporate bond market turnover. Unek għanna problema li SRB se jagħti pers perspettiva usa fuq dawn il-kwistjonijiet permezz ta' dawn l-idejat li SRB tista' tgħin biex ikun hemm eh, respons politiku xira. L-stress testing per eżempju jista' jiġi mistenni fil ġejjini li komplementa l-istress test esistenti tal-banek eh, kumpanija tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet li SRB u kol għand ċess l-lum il-ġurnata ta' rapporti kummerċjali derivattivi fl-Unjoni Ewropea billi nlaqqaw l-ekspertiż nazzjonali l-autoritajiet jistaw jifmu aħjar il- transazzjoni derivattivi u kif dawn jistaw eh, jaħdmu fis-sistema. Nistaw ukoll nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt tal-Mandatory Central Clearing u jekk jista' xi hemm riski f'parti oħrajn tas-sistema bħal pereżempju fid-Direct Clearing Banks. It-tielet kontribut tal-ISRB huwa li jkun hemm promozzjoni ta' approċċi komuni fil-ġestjoni tar-riski. F'ċerti każijiet l-awtoritajiet mhux biżejt li nifmu eh, l-awtoritajiet iridu wkoll ikollhom approċċ konġunt fil-ġestjoni ta' dawn ir-riski. li jessarbi u l-uniku ċentru fejn l-awtoritajiet kollha relevanti huma preżentati, preżenti inkluż Banek Ċentrali, Superviżuri Bankarji u Securities Authorities. Bek jista' jkollna l-aħjar prassi aġġornat, eżempju huwa fil- suq tal-real estate. Din is-sena il-ħidma tal SRB enfasizzat kif dawn is-swieq kienu influenzati b'differenzi strutturali minn restrizzjonijiet loan to value għal trattamenti fiskali fl-Unjoni Ewropea. L-analiżi tagħna identifikat l-għodda l-awtoritajiet jistaw jużaw biex jindirizzaw ċerti vulnerabilitajiet, inkluż miżuri kapitali għal restrizzjonijiet fuq debt to income ratios u kollaterali. Minn din l-analiżi ħareġ li hemm bżonn flessibilità kemm fid-design u l-kalibrazzjoni ta' għodda makroprudenzjali t-tininet l-ebda strument wieħed waħdu ma jista' jiġġielet ir-riski kollha. It-tielet net l-għodda jridu jkunu xierqa għad ċirkostanzi domestiċi fl-ħannet il-politika domestika jektar effettiva kemm għall-istabilità domestika u tal-Unjoni Ewropea jekk ikun hemm ġestjoni tal-spillovers li jessar bi bniet għafas biex tagħmel ġestjoni ta' dawn l-spellovers. Xi ħaġa tista' taħdem sas-sena d-dieħla. E, fil-qofol tagħha nsibu r-reċiproċità b'mod li jkun hemm aktar saħħa għal politika domestika. Il-membri se jimmexxu u jkun hemm rakkomandazzjonijiet tal-ISRB. E, Konformità se tkun fuq bażi actor explain. Però se jkun hemm ukoll element ta' reċiproċità. Din hija ħaġa importanti li e SRB Eh, notifikata minn azzjoni ta' mikroprudenzjalità 69 darba din is-sena u 173 darba mill-2014 għalkemm ħafna minn dawn huma notifiki proċedurali juru x'in id-direzzjoni aktar pajjiżi qegħdin jużaw għodda makroprudenzjali dan wassal għal aktar ħtieġa għal clearing house ċentrali li tkun xirqa. Li SRB se jevalwa u kol il-mod kif autoritajiet nazjonali jistaw japplikaw il-counter-cyclical capital buffers għal pajizi barra mill-EEA u għadda motija li l-SRB taħt liġi komunitarja. Dan se jisaxħaħ resilienza kollettiva kontra ċiklu finanzjali globali u spillovers minn barra mill-Unjoni. Fil-waqt li riski fi suq ta' proprjetà jirriflettu differenzi nazzjonali, riski oħrajn bħal misconduct għandhom eh, xejri aktar komuni. F'dawn l-aħħar ħames snin eh, sanzjoni ta' misconduct wasl eh, ammontaw għal 50 biljun euro. Dawn l-ispejjeż għandhom implikazzjonijiet diretti fuq l-ekonomija reali. B'leverage ta' 5% dan il-kapital seta ta' appoġġ għal miljun triljun ta' kapaċità ta' self. Aktar minn hekk episodji ripetuti ta' misconduct waslu għal nqas fiduċa fis-sistema. Il-ħidma tal-ISRB eh, għenet biex nerġgħu nibdew nġeddu din il-fiduċa. L-ewwel net kien hemm eh, proposta għal dawn l-ispejjeż ta' misconduct biex niżguraw l bana banek jibqgħu reżiljenti anke fl-ar sitwazzjonijiet u l-Bank of England għamel hekk fl-aħħar stress test tiegħu li inkluda wkoll spejjeż addizzjonali ta' misconduct 40 biljun. Għattini net eh, proponejna li nitrattaw il-misconduct fis-sors billi nżidu l-kontabilità individwali. Nista' nagħmluk billi jkun hemm riforma fil-salarji u aktar inċentivi għal min jimxi kif suppost. Ir-Renju eh, Unit għandu l-aktar reġim stretta hawnhekk eh, fl-Unjoni Ewropea kollha, però l-effettività ta' miżuri bħal dawn fl-Unjoni Ewropea irridu nqisuha wkoll eh, vizavi l-bonus cap. Pereżempju fl-2013 ir-ratio bejn eh, salari fissi u varjabli eh, f'banek ewlenin fir-Renju Unit kienu b'ratio ta' wieħed għal tlieta. Ġifieri tliet kwarti tal remorazzjoni kienu friskju minn misconduct individwali. Issa s-sena d-dieħla? Ir-ratio kien wieħed għal tlieta sena d-dieħla sa 2014 meta l-kumpanniji kellhom japplikaw il-bonus cap għall ewwel darba dan ir-ratio niżla l wieħed għal wieħed b'livell ġenerali ta' renumerazzjoni li ma ġiex effettwat. Eh, Xprunati mill srb l-FSB issa qed jevalwa l-impatt ta' diversi strumenti ta' kompensazzjoni fuq il-misconduct jekk kienu xira jirrakkomanda titjib għas-summit tas-sena d-dieħla tal-G20. Riformi għal kompensazzjoni huma meħtieġa però mhumiex biżejjed li jessarbi eh, sostna li isir aktar biex minn responsabli ħallas. Imparti dan imqanqal mill-lej ISRB eh, l-FSB issa se jaqsam l-esperienzi tiegħu fuq ir-rwol li għandhom is-setat regolatorji tal-banek biex indirizzaw il-misconduct u fuq approċċi biex tiżdied il-kontabilità tal-individwu. Fir-Renju Unit qegħdin implementaw reġim ġdid biex jiżgura li senior managers fis-sistema finanzjarja jkunu responsabbli b'mod dirett tal fallimenti fl-oqsma ta' responsabilità tagħhom. U dan se ikun marbut ma' kodiċi ta' kondotta ċar biex ikun żgurat li jkun hemm standards orljin li jifhimhom kulħadd. Għalek biex nikonkludu l-istati kolla u bekk anka l-istati membri l-ċittadini kolla tal-istati membri eh, għandhom uh, parti uh, u rwol fil-stabilta finanzjera tal-Unjoni Ewropea. Dan jirina koll kif ir-riskju ser jgħaddi permet uh, jaqsam il-frontieri u anka jindirizza proġ ġdid biex nindirazzaw ir-riskju. Permezz ta' tmexxija tagħkom dan il-programm ta' riforma jiġi qed jiġi kompletat kif suppost u l-awtoritajiet issa qed jimplementaw eh, kollox sabiex ikun hemm l-ikbar effettività. Iżda il-stabilità finanzjarja dejjema titlob standards mikroprudenzjali illi eh, u jkunu ta' reżiljenza għal kumpaniji individwali. Titleb ukoll li jkun hemm perspettiva makroprudenzjali biktar flessibilta sabiex inwieġbu għax xokkijiet jiġru fejn jiġru u jitlob li jkun hemm standard saħjar eh, għal kumpaniji l-iktar importanti. Li SRB kienet eh, għenet sa l-Istati membri sabiex jaqdu dawn ir-ruoli u tibqa' attenta għal dawn il-vulnerabiltajiet li jistaw eh, jizviluppaw. Kif għal president eh, eh, Draghi reċentament meta huwa kien qed jiddiskrivi dan il-Kumitat u għal fil fatt illi li SRB ser jizviluppa valutazzjonijiet tal-pozizjonijiet makroprudenzjali tal-Istati membri sabiex jikkomplementa il-monitoraġġ tar riskju eżistenti. Nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u qed nistenna bil-ħerqa it-tweġibiet il-mistoqsijiet minnaħa tagħkom. Werner Carney for this extremely Interesting. Grazzi ħafna, eh, Governatur Carney, għal dik il-prezentazzjoni tijak illi messet ma ħafna suġġetti fil-fat illi huma ta' interess u ta' importanza wkoll għalina. Inti tkellimt fuq l-impatt tal-proċess tal-leveraging, tal Eh, fuq il-bonus cap u koll u għet nistennew u koll il-valutazzjoni makroprudenzjali tal-istati membri u koll dan għet nistennew bil-ħerqa. Mandiġ dubju illi il-membri eh, għandhom ħafna mistoqsijiet għalik u fil-fat nibdew bl-ewel kellim. L-Onorevoli Balz. Grazie ħafna, Sur President L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja lil eh, Sir Carney illi jissieħeb hawnhekk magħna. Napprezzaw din iż-żjara minn naħa tiegħu. U billi inti ehm, il-president interim aħna xtaqna, eh, napprezzaw ħafna il-prezenza tijak għawek. Inti taf illi xkienu l-izviluppi eh, internazzjonali u anka Ewropej, u għettilna u kol xini l-opinjoni tijak dwarom. Ftit tal-ġematilu fantalja kienem summit tal-G20 u emmek tkelmu fuq standard ġdid TILEX għal banek fuq livell internazzjonali. Issa fir rezoluzzjoni fid-direttiva fil fatta rezoluzzjoni qed nitkellmu fuq uh, eh, standard emri. Inti taqbel illi mill-aktar fis possibbli ikolna standards kwantitattivi minimi eh, għal um, emri. Issa, tini mistoqsijam. Emra u Tilex kif jistaw jaħdmu flimkien u eventualment kif jistaw jidru uh, eh, maquda flimkien li e kellem u ukoll dwar il-programm ta' xiri ta' bonds sabiex ikompli bil uh, eh, jiprovdi likwidità. Likwidità kienet parti mis-soluzzjoni iżda ma tejjibx ir-rati ta' investiment għalhekk Nuqasta opportunitajiet għal banek u għal kumpaniji biex ikollhom tħul eh, ta' profitt. U jekk jeżisti dan ir-riskju. Nixtieq nisma' minn għandek x'inhu l-opinjoni tiegħek dwar dan inti qed tqis il-riskju sistemiku fis-settur finanzjarju, iżda xi tgħidilna fuq il-banek u l-kumpaniji u l-importanza tagħhom f'dan. Grazzi, naf illi inti dan tafu, pero fuq it-tilax illi li il-ħakna qbil dwaru waqt il-G20, ovvjament dan huwa standard illi applika għal 28 istituzzjoni l-aktar kbira, l-aktar importanti. U il-kem l-Istati Uniti kif ukoll il-Ċina u ġurisdizzjoni toħra relevanti rridu jaqblu fuqu, rridu juru anka livell oli ta' ċertezza U għalhekk it-tilak hija aktar speċifika mill-emral. Iżda tilak hija biex ngħidu hekk subset tal-emral u biex namlu dan tangibli fir-Renju Unit għanna istituzzjonijiet globali, sistemiċi, f għandkom f'pajjiżkom ukoll, u aħna ser nimplementaw it-tilak billi nimplementaw l-emral. U il-karta ta' konsultazzjoni, il-consultation paper, ġifiri ser toħroċ fil-bidu ta' sena diħla u din ser tipprovdi aktar ċarezza, ovvjament ta' prezzaw il-li jemmek ser ninkludu u inkopru numru kbir ta' istituzzjonijiet li għaw ehm, ma ta' natura sistemika. Jiġifiri, l-elementi principali li nishtiq nisħaq fuqom u għawek norbot mat-tini mistoqsija tijak, ija illa miex bis kwistjoni ta' valur tal kapacita ta' absorbency ta' dawn l-entitajiet, iżda li nkunu nafu ġifir l-arfin tana fuq l-avvenimenti, ġifir li dawn iż-żewġ strumenti u ma suġġetti għal telf u koll. U għalek, min ikollu dan it-tip ta' dejn, irrit jiprovdi ċerta disciplina li suppost provdewa l-equity holders. Eh, malar malar fuq it-tieni mistoqsija tiegħek illi ser inweġibha b'mod ġeneriku ħafna għaliex attwalment ehm, ma nistax nitkellem fiktar dettal l-aspetti ta' likwidità tal-programmi ta' ta' quantitative easing fostom eh, dawn jorbtu ma ċerta effetti um, tal-portfolio, tal jiġifieri, jekk tridu, jekk iridu ngħidu hekk, ehm, ċerta għodot bħal per eżempju il-bonds eh, li qed joħroġ il-gvern Taljan, eċetera, dawn huma ddiżinjati b'tali mod li jinkludu assi barranin. Grazzi ħafna l-kellem għal-imis, Eliza Ferreira. Jiena ser nitkellem bl-Inglis biex ma nikkomplikax il-komunikazzjoni. Gressa ħafna l ewel net tal-li tinsabaw hekk fostna. Nerġa' lura għal l-oriġini tal-ESRB meta din l-entità u dan il-board kien responsabli mill-fat illi jizgura illi aħna ma noqdux inħarsu lejn id-dettal minar ma noqdu nqisu l-istampa ġenerali. Attualment ma nafx jekk eh, nistawx per eżempju fil-prezentazzjoni tijak nitkelmu fuq eh, in ġenerali l-aspett makroprudenzjali x'taħseb fuq il-funzjoni ta' l-Ewropa? Ir-riski, x'inhu ma' riski tal-quantitative easing meta jkun hemm dan il-pumpjar ta' flus u dan likwidità iżda xorta waħda l-Ewropa ma tkunx qed twieġeb. U meta wieħed qabbilha għaliex din torbot ma' l-esperjenza tiegħek fl istati Uniti, fil-Kanada, fir-Renju Unit. X'tħoss li hemm nieqes fl-Ewropa brabta ma' dawn il-kwistjonijiet u It-tini mistoqsija. Aħna diġa qed nindirizzaw il-Capital Markets Union, però anka meta nitkellmu fuq uh, eh, leġislazzjoni, l-Unjoni Bankarja mhux qed taħdem għalissa hemm ċerta elementi niqsin, it-tieni parti, t tilet parti, ecc. Jiġifieri tkun daqsxejn stramba jekk aħna jkollna nimxu għal proġett ġdid mingħajr ma ntemmu dan li għandna għaddej attwalment. U t tielet punt, taħseb illi il riskju sistemiku Ewropew jiddependi mill-deċiżjoni tal-Renju Unit jekk jibqax jew jitlaqx biex ngħidu hekk, skużani jekk qed nagħmellek din il-mistoqsija hekk ċaraw tonda iżda inevitabbli li nagħmellilek ġala darba inti hawnhekk fostna. Tkellem kif tħoss li għandek titkellem, però naħseb illi hija kwistjoni importanti ħafna u hija riskju sistemiku jew opportunità sistemika. Grazzi. Let me, let me begin with... Uh... La, mela, nibda bl-ewwel set ta' mistoqsijiet eċċellenti minna ħatijak. L-ambjent ta' riskju li mhuwiex uniku ovvjament tal-Unjoni Ewropea, dan ji u għal kas ukoll dan huwa dak li seħ anke fil-Stati Uniti fejn pereżempju hemm tradizzjoni twila tal-ati ta' interessi. Ovvjament, il-mod kif naffrontaw is-sitwazzjonijiet ħajkunu differenti, però b'mod ġenerali wara l-kriżi meta wieħed anka jqis ċerta aspetti oħra bħal pereżempju dawk ta' demografija, nuqqas ta' investiment, eċetera, il-konsekwenza ta' dan kollu kienet illi aktarx illi ir-rati ta' interess ikunu ħafna aktar baxxi meta mqabbla mal-passat u għal perjodu itwal ukoll. Dan huwa parti mill-definizzjoni ta' dawn ta' dawn l-assi finanzjarji. Barra minn hekk ser jibqa' jkun hemm ċess li kompli jimbena f'diversi ekonomiji u f'diversi sistemi finanzjarji. Dawn kollha jiddependu fuq il-politika makroprudenzjali. Il-strutturi differenti tal-sistemi tagħna jista' jitlob illi dawn il-lodot makroprudenzjali sma bħal per esempio real estate eccetera, eh, jitolbu eh, jitolbu teknika differenti u dan jorbot ma t-tieni mistoqsija tiegħek. Kif wieħed jista' jibni b'mod kostruttiv ir-reżiljenza, is-saħħa tas-sistema finanzjarja tkunx illi jkun hemm riformi, tkunx illi niżguraw kifet fil-kommenti tiegħi taftuħ illi Eh, ikun hemm parteċipazzjoni ta' investiment fuq medda itwal u li tinkludi anka ċerta swi ta' kapitali. Eh, dawn huma kollha elementi essenzjali biex wieħed mhux biss iżid it-trasparenza iżda anke issaħħaħ ir-reżiljenza tas sistema finanzjarja. U mbagħad rigward l-Unjoni Bankarja nista' nitkellem fuq fuq fuq din fuq dan l-aspett. Naħseb għalmenu mill-att tiegħi illi it-tnejn huma importanti biex nibqaw nizviluppaw struttura um, istituzzjonali tal-banek tal tagħna u dan huwa partikolarment importanti li tisir ovvjament kif suppost fl-ordni u fis-sekwenza li suppost isir, però Dan huwa partikolarment importanti. Attualment l-Unjoni hija hija għaddejja minn vjaġġ u um, nafu li hemm ċerta riski jekk l-external shocks ikollhom jirġaw iseħħu. id Diskussjonijiet dwar ir-relazzjonijiet brabta ma' Renew Unit u l-Unjoni Ewropea fuq dawn id-diskussjonijiet eh, jiena minix l-onet parti minn dawn id-diskussjonijiet. L-idea hija li nqisu s-sistema hekk kifini u naħdmu bis-sistema hekk kifini. Hemm ċerta opportunitajiet biex nagħmlu din is-sistema aktar effettiva uħut minnhom jorbtu mal-mod kif aħna qed inkomplu nippruvaw nitalmu biex dwar kif niżviluppaw il-politika makroprudenzjali tagħna. Grazzi, inti għamilt uh, diskors tassew interessanti u tara li kuħat qed japprezzaħ. Issa naddi għal kellima li jmiss l-Honorable Springburn. Mela, inti tkellimt dwar il-settur bankarju li huwa espost ħafna għal dawn l-istrumenti fl-Unjoni Ewropea għandna mandat biex fejn u fattibli nitkellmu fuq ċerta regoli ta', ta, ta tant komitat li japplikaw għal banek. Pero um, u koll level ta' tlieta u rridu naraw eżattament kif napplikaw il-CID erba, il-CRD erba. Dawn il-marġini ta' profitti, ta' profitti huma eh, regolati minn Emral u ma' u um, koperti mill-CSDP mis-CCP. Dan ser ikollhom effett anka fuq l-Istati Uniti fejn diġà qed iwassal uh, u fl-Unjoni Ewropea fejn diġà ċerta stati membri qed iħossu ċerta klijenti li huma esposti, uh, partikolarment esposti. Il-leverage ratio diġà qed tinbidel Inti taqbel allura li s-situazzjoni trid tinbidel u jekk iva, jekk il-Komitat ta' Basel ma jaqbilx, l-Unjoni Ewropea għandha taħdem xi b'mod unilaterali. Grazzi ħafna ta' dik il-mistoqsija. Permetti li ninejt mill-bidunet li aħna nfaħru l-approċ fiħdan Emral fejn aħna qed namlu Central Clearing minajr ma nitkellmu dwar ehm, is-sistema illi titkellem dwar sistema ta' derivattivi illi huma partikolarment importanti, partikolarment fi żminijiet ta' kriżi. Dak l-ewwel punt, it tieni punt mhux ser noqgħod nidħol fid-dettall biss, però huwa estremament importanti minħabba illi illi eh, dawn eh, dan it-tip ta' clearing eh, ikun indirizzat barra minn hekk aħna tkellimna ħafna, anka bħala parti mir rapport Emir, illi għandu jkun hemm ċerta inċentivi għall istituzzjonijiet biex ikun jixprunaw ikun hemm ċerta eh, jillimita il-numru ta' eh, kummerċ bilaterali. Mux li neliminaħ kompletament, pero li eh, għalmenu jiġi standardizzat u biex niksb jaħsbu il-benefiċċji tal-ekonomiji tal-iskala, nsaħħu r-reżiljenza u anka biex ikun hemm ukoll clear, bilateral clearing. U biex nersaq lejn e, biex nagħtik tweġiba l-mistoqsija tiegħek, hemm ċerta ekonomiji ta' skala e, u anka għal banek illi fejn il-clear u direct clear hemmhekk jitlob illi ikun hemm portafol wiesa għal dawn id-direttivi dan ifisser ukoll illi um, dawn l-istituzzjonijiet uh, u għawek norbot ma l-mistoqsija li għam tinti, jekk il-leverage ratio ikun ristret ħafna, dawn l-istituzzjonijiet uh, mux ħaj permettuna li aħna nigzbu laqwa rizultati uh, li qed nistennew mis-sistema. U dawn il-clears il, il qed iżidu d-diversità, qed naqsu anka istabilta ta' sistema finanzjarja, etc. U nerġa' paslura ma tutanċ hija xi ħaġa interessanti ma tkunx ma jkunx mod Eh, interessanti kif nindirezzaw din il-ħaġa. Aħna, Iva, provajna nieħdu stampa ġenerali kemm jista' jkun ta', ta din is-sitwazzjoni, però il-mistoqsija kienet jekk hemmx bżonn illi nirranġaw il-leverage ratio. Però sfortunatament il-leverage ratio hija hija rekwiżit illi miex eh, ta' illi miex eh, obbligatorja. Naħseb inkun eh, sigur jekk ngħid illi din il-kwistjoni trid tiġi studjata meta l-Unjoni Ewropea tqis il-mod kif ħadd implementa leverage ratio biex tiżgura illi dawn in-negozji u dawn l-aġenziji Central Clearer mhux neċessarjament iżid il-leverage ratio U di fil-fat dinja kwistjoni illi għanda ċerta eh, għanda ċerta konsekwenzi mhux mixtieqa u fil-fatt din hija waħda minn dawk il-konsekwenzi li trid tiġi meqjusa u aħna se nkunu qed nikkonsidrawha anka permezz tal-proċess tal-Kumitat ta' Basel. Però u x'inhu din din titqies. l aħħar punt li ser nagħmel huwa li din il-kwistjoni hija partikolarment importanti fl-Istati Uniti minħabba s supplement Leverage Ratio illi tapplika eh, għal uh, dealers liktar kbar fl-Istati Uniti. Grazzi l-Onorevole Gilar. Grazzi. Kontenta illi inti eh, jgħatawnek għalli xieħġa tajba li għanna l-opportunita eh, li konna dan il-diskussjonijiet jena kont rapporter fuq li SAB għandi ftit mistoqsijita li kewenet inti taħseb illi din l-entità hija mamra tajjeb biżejjed biex issaħħaħ il-leħen tal-Ewropa fuq livell eh, dinji. Waħda mill assozzjonijiet li kellna kienet li natu l-Ewropa l-opportunità li eh, tesprimi ruħa fuq livell dinji fuq it-tilak Eh, fuq l-assigurazzjoni tijiet hemm affarijiet li jinterferixxu ma' leġislazzjoni Ewropea u jista' jkun importanti. Imbagħad inti ma taħsibx li fliesa isab wis wisq nies meta aħna ħlaqna dan kollu fuq il-bażi tal-rapport la Rosier kellna dubju imma ma kienx possibbli illi nerġgħu nbidlu dispozizjonijiet kollha imma issa li intom bdejtu taħdmu b'mod pragmatiku ma taħsibx li hemm bżonn li forsi jonqsu n-numru ta' persuni li jiltaq madwar il-mejda tagħkom. Grazzi, se nwieġeb bil-Ingliż jekk ma jimpurtax. I think the, the, the question of maximizing the impact of the e SRB at the international level Um, there, there are a few ways to do that. Um, the first livell internazzjonali dan nistgħu nagħmluh b'żewġ modi. L-ewwel li niksbu vantaġġ massimu minn eh, vantaġġi komparativi tagħha. Fosthom il-fatt illi dan il-Kumitat jista' jiġbor id data minn l-onet madwar l-Unjoni Ewropea li hija l-ikbar għalhekk f'sistema eh, finanzjarja unika. Iżda biex nagħmlu dan eh, ġviri nkunu nistgħu nagħmlu dan meta ma nkunux nistgħu nagħmluh f'ekonomi f'sistemi oħrajn kbar bħal pereżempju l-Istati Uniti. U appuntu nistgħu naqsmu din it-tip ta' data kemm jista' jkun malajr u bliktar mod effettiv possibbli din appuntu hija xi ħaġa illi aħna fil-Kanada pajjiż twelidi stess Eh, tassew nsibu diffiċli biex namlu hekk. Jiġifieri dawn is-setat jistgħu jintużaw u anka anka l-analiżi ta' data tista' tintuża fuq livell internazzjonali u dan huwa estremament effettiv. U għalek aħna pala membri tal-ISRB rridu nimmassimazzaw dan il-vantaġġ. Però xorta għadha rridu nifukaw, nifukaw fuq il-kwistjoniet li huma l-aktar importanti għall-Ewropa. Fostom fuq il-fatt illi rridu nibnu kollox fuq analiżi tar-riskju illi hija immedjata għawek hija responsabilta fuq medda medja ta' żmien u kull ma jmur dem aktar dan irridu norbtuh ma' diversi xejrit ta' riformi regolatorji u nġibu bidliet innovazzjonijiet li hemm bżonn u naraw fejn hemm nuqqas ta' konsistenza, fejn hemm xogħol doppju, fejn hemm lakuni wkoll u nħadmu, naraw x'nistgħu nagħmlu biex l-affarijiet jaħdmu. Naħseb ukoll illi eh, f'termini tal-immassimizzar tal-impatt ikun utli ħafna illi inqisu ir-rapporti tal-ISRBs eh, bħala anka president tal-FSB jena naf illi anka Mario Draghi qed jagħmel jagħmel referenza għal rapporti tal-ISRB. Issa, jekk aħna aħniex wis membri, hemm wis membri fih dan l srb Eħe, aħna ninsabu ħafna fiħdan l-FSB, um, sabajn membru uffiċjali fiħdan l-FSB, un batem ċerta gruppi reġjonali, u em, madwar 150 membru iħor fiħdan daw il-gruppi il, um, reġjonali tal-FSB, pero il-mod kif aħna namlu ġestjoni ta' dan il-proċess huwa li għandek komitat ta' tmexxija um, li fih madwar 20 membru li jiltaqa regolarment anka permezz ta' telekonferenzi, eccetera. Ġifri dan huwa mekkaniżmu biex ikollna dialogu aktar fil-font fuq kwistjonijiet ikkomplikati ħafna. Barra minnek ċerta u wkoll um, gruppi ta' hidma illi huma mamula minn esperti illi imexxu biex ngħidu hekk dan l-FSB u dik l-idea illi aħna nkomplu natmu uh, eh, fiħdan li SRB biex nippruvaw namlu l-almu ta' tana sabiex nisfruttaw blaħjar mod possibli l-esperienza illi, illi għanna meta niltaqgħu ġewwa Frankfurt. Thank you, uh, Philip Lamberts. Philip Lamberts. Welcome, Governor. Merħba, Gvernatur. Uh, wasanna f'nofs triq ta' COP21 għallek mintix se tiskanta illi jena rrit li terġa titkellem wara l-komment il-kontamilt f'Settembru. settembru u fuq il-lassi eh, li huma potenzjalment imwaħlin għaliex għalina li qed infassu l-politika rridu naraw se nagħmlu dwar dan għaliex aħna nistgħu naraw ir-riskju, forsi nistgħu nikkwantifikaw, imma rridu nagħmlu xi ħaġa dwaru. U eh, jiena propju hawnhekk sebt li eh, xtaqtak li għatta affarijiet differenti għaliex inti qed tajt li trit li kunem mekanizmu ta' zvelar eh, automatiku volontarju. Minti taħseb illi bekk dan il-riskju se nkunu nindirizzaw sew, jena nimmaġina illi bżonn ta' strumenti aktar b'saħħithom imma minn dak illi qed li inti inti ma temminx illi għandna bżon ta' leġislazzjoni biex nindirizzaw dan ir-riskju. Nixtieq tajdilna ftit aktar dwar x'taħseb inti kif nistgħu naqsu il-riskju ta' stabilità finanzjarja frabta mal-bidla fil-klima. Grazzi, grazzi għadik il-mistoqsija. Hu eh, tal-rajt eh, il-diskors tiegħi fil-fatt. Wieħed mill-affarijiet li waħda mill-affarijiet li kontat dak id-diskors huwa li bl eċezzjoni virtwali tal- l-industrija tar riassikurazzjoni il-manifestazzjonijiet attwali tar riskju fil-bidla fil-klima ma jaqblux mal-qalba ta' dis sistema jiena naf li qed tajtek inti Aħna maħniex f'pożizzjoni li nbidlu il-regolament prudenzjali għal banek biex nbidlu il-waiting tar riskju għal self fuq ċerti industri favorevolment jew motiħor ieħor għalix dawk ir-riski, anki riski ta' tranzizjoni, ma' ta narawhom eh, għalissa rridu nistennew ftit Għalek, mbagħad irridu ngħaddu għall-iżvelar bħala il-mod l-iktar loġiku ta' kif aħna nistgħu nindirizzaw xi ftit minn dawn ir-riski peress li wieħed mill-akbar riski eh, huwa uh, propju fit-tranzizzjoni, tranzizzjoni lejn ekonomija li tagħmel anqas użu ta' karbonju u din it-tranzizzjoni se tkun influenzata minn dan il-Parlament u parlamenti madwar id-dinja li jridu jieħdu deċiżjonijiet permezz ta' tax eh, jew regolamenti differenti kif se eh, jiġġestixxu din it-tranzizzjoni. U eh, ovvjament dana wara kollox se jħollu jorbot kollox fuq l-inizjattivi privati u kemm se jkun hemm innovazzjoni. il-valur tal-izvelar, issa dak niġi għalih iktar tard, ma il-valur tal-izvelar huwa uh, doppju għanna eh, l-FSB li se issa jiġi meċi mill eh, Michael Bloomberg għam din li task force li twaqfet li se tinkludi dawk li jgħatu il-kapital, dawk li ħejju il-kodba tal-kontabilità mis-settur privat sabiex ikonna zvelament illi kun affidabli, komplut, affidabli u anki jippermettilna illi eh, namlu paraguni permezz tiegħu. Il-valur tal-iżvelar huwa doppju għalix jurik il-lum, il-kumpaniji u anki l-impronta tal-gassijiet beffet serra, tal-kumpaniji jew jew tal-industrija li tista' tkun ċara ħafna jekk inti tkun topera fil-industrija estrattiva, imma jekk inti taħdem kumpanija tas-servizzi jew tal-IT jew xi ħaġa oħra, forsi mhux daqshekk Eh, faċli li wieħed jarhom daw l-affarijiet. Għalhekk il-fatt li jkunu konsistenti u paragonabli diġawa valur fih innifsu. Ma nistgħu nistaqsu wkoll x'inhi l-istrateġija ta' kumpanija biex naqqas dik l-impronta tal eh, ta' dik il-kumpanija. Dan jista' jsir b'mod differenti, il-task force irid joħodha dik id-deċiżjoni imma Issa jew irridu naraw il-INDC ta' pajjiż eh, tal-Nationally Defined Contributions li għall-Unjoni Ewropea hija ta' madwar 1.5% għal kull sena. U uh, l-strategija ta' kumpanija edha tipprova tilħaq dak il-limitu jew tagħmel iktar jew inqas mekanizmu ta' amplifikazzjoni għaliex jekk jirnexxu avvenimenti bħal COP21 u jkun hemm ambizzjoni ikbar minn dak li joħroġ minn COP21 tant l-aħjar. Issa jekk dan ikunx leġislat jew inkella jsir mod volontarju, huma l-gvernijiet li jridu jiddeċiedu. Ix-xogħol tal-Bord eh, ta' Stabilità Finanzjarja eh, huwa uh, propju li jrid isir b'mod volontarju għaliex aħna niġbru xi 20 ċentru finanzjarju ħassejna li kun aħjar li nużaw is-settur privat biex infaslu jew noħolqu reġimi eh, ta' żvelar l-iktar effettivi għabbażi volontarja u jekk dan ikun l-aħjar prassim bad dana jista jiġi adottat mill dak li joħorġu l-kapitali u mitlub minn oħrajn. Pero jridu jkunu l-oħrajn li jiddeċidu mhux il-FSB. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bull. Grazzi, Sir Gvernatur fil-diskors tijak ta' fl-2014 Mansion House, inti għat li il-krizi Ewropea issa daħlet fazi kronika u inti għattu koll li fl-1931 il-prospetti ekonomiċi tal-Renju Unit kienu limitati minħabba ħafna għat, deficit tal-budgetarji, inflazzjoni baxxa u tkabbir fis-salarji ftit li xejn Issa, meta wieħed iqis li fl-Ewropa għaw dawk il-problemi kollha u aktar, illi għanna il-prezz ta' xogħol li żdiet wieħed punt ħamsa punt ħamsa disa, il-kommerċ mal-bqija ta' dinja qiegħed jonqos għad fost iż żgħażagħ anke fl-aħjar pajjiż fil-Ġermanja 7%, pajjiżi oħrajn 20% fil-Greċja mija fil iktar minn 50%. fil-150 għatmot medju 11.6%. Meta wieħed janalizza il-riskju sistemiku għall-ekonomija sħiħa jekk tkunx ta' zona euro jew ta' 28 eh, pajjiż fl-Unjoni Ewropea, intom qegħdin tqisu illi hemm riskju sistemiku eh, fil-mod kif jaħsbu grupp żgħar ta' persuni li qisu l-istess soluzzjonijiet, l-istess problemi, l-istess ħsibijiet, jiġifieri iktar Ewropa biex isibu soluzzjoni għal dan il-problemi. Minflok ma jaħsbu uh, barra minn dawn l-idejat normali, jiġifieri li jaħsbu xi ħaġa differenti ma tantx għandi ħin, imma f'termini ta' possibilitajiet għal kemm jistgħu dawn jaħsbu f'affarijiet differenti li lin mill-filosofija ta' Eh, kenzjana illi t-promovi ħsib differenti minn dak li qed ngħid jiena, kemx possibilitajiet hemm li dawn joħorġu politiki alternattivi dwar it-taxxi, eċetera, li se fl-aħħar mill-aħħar waslu li jkunu taġġit għaċ-ċittadini ta' dawk il-pajjiżi. Grazzi ħafna għal dik il-mistoqsija u anke tal-li rajt u koll eh, dak il-diskors illi kont għamilt jena. Meta jena għamil distinzjoni bejn il-fazi eh, kronika minn fazi akuta, jena rrit namel distinzjoni bejn dawn iż-żewġ fażijiet. Kienet eh, l kriżi li faqqat fl-2010 u eh, fl-2007 u bat jina kont qed nirreferi għal fażi mill-2010 u 2012 meta wieħed ħaresejn ir-riskju għall istabilità finanzjarja fl-Ewropa li xina kirrit nagħmel fil-rol tiegħi bħala viċi president tal-ESRB huwa propju li l-ewwel nara x'inhuma riskji immedjati illi kienem dak iż-żmien li huma kważi riski eżistenzjali li kellhom konsegwenzi fuq il-banek mbagħad waslu wkoll biex ikollhom effett fuq is-swieq finanzjarji mbagħad ittieħdu ċerti passi fil-dak il-perjodu mill-2010 sa dan l-aħħar li sostanzjalment naqsu jekk ma eliminaw xal kollox eh, din il-fazi akuta u rajna effett ta' dan eh, f'dak li ġara f'Ġunju Ġifiri kienem eh, protezzjoni tas sistema minħabba li sar progress fuq l-Unjoni Bankarja u fuq backstop mechanisms, etc. U dan iġibni għattini parti tal-mistoqsija tijak. Dwar jekk eh, il-fazijiet kroniċi jew inkella li il-fat li eh, għedin nirkupraw. U nista' li l-evalwazzjoni tar-riskju li għamilna aħna fil-BERS xiftit fil progressi li saru fuq riformi strutturali f'ċerti ekonomiji Ewropej kien kien saħħu reżiljenza tal-ekonomiji fiż-żona euro. U li għalhekk dan kienu aktar kapaċi li jassorbu xokkijiet illi waslu jew li set jistaw jaslu għalhekk għal prospetti medji fuq meta ta' żmien medja, aħna iva namlu evalwazzjoni mela le żgur l-FSB u l-ISRB e naraw x'inhu mal-prospetti għal produttività, l kompetittività il-dik it-taħlita ta' salarji u l-produttività għalek progress fuq riformi strutturali u kol li ma jkunx indaqs kullimkien. U e, iktar minnek, kif għalet il-Sinjura Ferreira, il-progress li qed isir fuq l-Unjoni Bankarja u miżuri strutturali oħrajn li waħedhom ma jistawx it-tejbu il-funzjonament ta' zona euro ma se jissaxħu r-reżiljenza tagħha Għalek Iva, aħna dana irridu nqisuhom u nikkonkludi billi ngħidlek Iva sar progress ovvjament minn meta il-kriżi kienet fil-illa tagħha u jien għamil dak id-diskors, sar progress mela lem minn dak iż-żmien law, imma bħal dejjem għatem riski illi jippersistu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hayes. Vernatur Kani, meħba fil-Komitat Ikon, grazzi għal kommenti tijak u għal prezentazzjoni li għamilt. Jena għandi xftit mistoqsijiet xnamillek bħala viċi president tal-ESRB. Inti dan l-axħar għat li l-kollegi fil fatnar l-24 ta' novembru illi kien hemm żewġ kwestjonijiet essenzjali li l-Bank Ċentrali Ewropew kien eh, saħaq fuqhom l net azzjoni prioritarja fuq solvenza 2 jiena nixtieq nisma' x'taħseb inti dwar dan għaliex inti meta weġibt il-mistoqsija ta' Sinjura Swinburne inti għat illi kienem ftit konsegwenzi mux mixtieqa peress illi aħna f'dan il-parlament kena naħdu ħafna dossiers leġislattivi minħabba il-krizi u il-teddida sistemika li kienet teżisti, X'taħseb inti meta aħna nħarsu lura lejn id-dossiers u l-adattament reali ta' dawk id-deċiżjonijiet leġislattivi li ttieħdu, taħseb illi kienu tajbin dawk id-deċiżjonijiet illi kien illi il permezz tagħhom l-anijiet illi ridna nilħqu? jiena niġi minn eh, pajjiż eh, l-Irlanda ta' fasew mill-lider inti U inti taf daqskem nafjen xi kriżi kienem fil-settur tal-propieta, propieta immobli. Inti dan l aħħar għat illi permezz ta' xolti għak fl-ESRB edin eh, taraw xriski jeżistu xriski kienu marbutin mal-krizi fil-qasam tal-propieta immobli. X'taħseb inti jistgħu ikunu l-effetti negattivi li jinfirxu meta wieħed iqis il-high loan to value ratios? fejn taħseb li jista' jkun hemm dawn l-effetti negattivi li jinfirxu u taħseb li huwa l-mandat tal-ISRB li jgħid juri fejn huma dawn fejn jinfirxu dawn l-effetti negattivi? Mela, ftit kommenti jek ti permettili. Kien hemm ftit xi ftit effetti negattivi u naħseb illi Iva, eh, san nisiru nafu boħrajn u iktar ma jkun hemm innovazzjoni f'din is-sistema dan għandna insommu f'moħħna illi rridu niġu lura il-Parlament u ngħidu x'irid jiġi aġġustat jew mibdul u nispjegaw għalfejn x'kienet l-idea oriġinali, il-leġiżlazzjoni jew il-liġijiet differenti li għaddew u kif dawn jaħdmu fl-imkien. Qasam wieħed li għandu eh, li aħna naħdmu fuq u fl-ISRB għal-likwidità tas-su u il-fragilità potenzjali tas-swi u għamnek irrit nirreferi għal dawn il-periodi li rajna f'dawn l-aħħar snin ta' likwidità negattiva fis-swieq jew ftit li xejn likwidità fis-swieq u kemm hemm kemm hija danu kollu kawżat minn kawżi regolatorji jew affarijiet oħrajn. U aħna qegħdin nagħmlu xogħol fl-SRB u qed ixiru wkoll xogħol iħor fil-Bank Ċentrali Ewropew u fl-FSB u rridu nġu għawnek un kelmu kompmot ċaru najdu uh, eh, fejn uh, fejn il-problemi jew jekk il-problemi u miex natura ta' problema ta' tal-fat minħabba il-swiq kif edin eh, jevolvu hemm id-dog pools fis-swiq ukoll. U eh, f'dan ir-rigward jiena kont għattilkom li l-ESRB qed tagħmel surveys ħarriġ tagħha dwar il-fondi u kif dawn jistaw iġibu ruħom taħt l-istress, il-Bank of England eh, għamel uh, xie starriċ fuq u ħamsin uh, font, imma li jessorbi tista tagħmel starriċ fuq madwar 2000 font, ġifiri intom tkunu tistaw taraw illi iktar ma jsir starriċ, ovvjament iktar nistaw ikonna st eh, stampa ċara. Fuq l-effetti negattivi li jinfirxu ma tantx għandi ħin li noqgħod nidħol f'ħafna dettall imma ħaġa waħda li nixtieq ngħid hija fuq ir-reċiproċità. Dan juri kemm importanta r-reċiproċità jekk pereżempju l-Bank Ċentrali eh, Nazzjonali, pereżempju tal-Irlanda, jieħu miżuri biex jillimita ah, il-loan to value ratios, per eżempju U dana ma jsirx mill-ESRB. U eh, eh, bħalma tafu intom il-settur mhux bankarju jista' jkun mejjed sobtu ġurnata u jerġa' jistejqer l-għada. Imma aħna għandna mekkaniżmu għal baff kontraċikliku u reċiproċità għanna il-clearing house bli SRB għal miżuri aktar wisa makroprudenzjali u aħna rridu niżguraw li da kollu jaħdem. Jena nisa nserraħlek moħħok illi eh, kull min jiltaqa madwar il-mejda jatemmek għalix jixti illi dawn l-affarijiet jaħdmu u jgħatu riżultati tajbin, pero dan u eżempju ta' spillover illi jista' jseħ. Grazzi ħafna. Jena għandi tlet punti osra li xtaqt għajjem. Uh, eh, studju ta' li sar dan l-aħħar ikkonkluda illi il-settur bankarju għadu uh, agonizzant għaliex ma tantx qed isir progress uh, fil-clearing tal-banking eh, uh, sheets anki wara l-stress test għallu illi jem 826 biljun euro illi għadhom bad loans u dan qed jonqos b'xi 2% fil-12 xar. L-ISAB huwa imħasseb dwar l-ammont sinifikanti ta' loans li mhux qegħdin jaħdmu kif suppost u il- kif nistaw nizguraw li dawn il-loans ma jiġux uh, sekuritizzati. Umbat fu il-propieta il immobli fil-Renju Unit, il-krizi ta' subprime u rrit kemm ħafna politiki f'dak il-qasam eh, ma kienux sostenibli għal daqstant jistaw naqsu u koll il-sostenibilita fis settur finanzjarju globali. U il- kanċillir fil fir-Renju Unit ħareċ bċerti politiċi uh, biex ħedġaċ in-nies biex jiddejnu iktar sabiex jixtru id-djar tagħhom. U dan naħseb li jista' jwassal biex terġa' tfaqqa xi kriżi oħra aħna rajna illi sel fuq il-proprjetà fl-Istati Uniti. Uh, illi dan, dan it-tip ta' self fl-Istati Uniti ġie sekuritizzat Umbat l-FSB il-rakkomanda li dan isir fuq is-settur tal- swiq tax xogħol tal-flus u l-Parlament għadu marnex il-Parlament deċida imma l-Kunsill għadu ma deċidiex. Bħala President tal-FSB, inti imħasseb li l-Unjoni Ewropea edha tkaxxar saqajja fuq din ir-riforma globali mod partikolari f'mument fejn il-rati tal-interessi huma baxxi ħafna huwa diffiċli li wieħed jimmaġina kif dawn il-fondi jistgħu jiggarantixxu valur kostanti. X'tista' tirrakkomanda lill-Istati membri u lill-Kunsill biex tiżgura li x'inti qabbelati lill-Bank tal-Ingilterra u li l-FCR edin iżommu u d-dimajna u edin iżommu attenzjoni kbira fuq il-dan il-fondi f'termini tal-settur bankarju u kemmu sejjer tajjeb jew ħażin, iva aħna nirrevedu dan b'mod regolari. Aħna naraw li żgur li kien hemm xi titjib minħabba il-proċess tal-AQR, l-stress test assoċjati miegħu u l-ħolqien tal-mekanizmu uniku ta' supervizjoni u l-iskrutinju addizzjonali illi ħareċ li qed u l-istituzzjonijiet l-aktar kbar iva kien perjodu ta' tkabbir kajman ħafna fil-żona euro u inti taf uh, li xinu ma l-konsegwenzi ta' dan li l-banek jridu jkunu kapitalizzati biex jifilħu għal dik is-sitwazzjoni u dik hija rabta bejn l-AQR u l-stress test. Jina nistanajt illi s-saxħa ta' settur bankarju Ewropew tiebet ħafna f'dawn l-aħħar snin. Eh, Mex qed illi edha f'sitwazzjoni ottima, però tiebet u diġà qegħdin naraw ir-riżultati ta' dan għaliex issa qegħdin naraw illi tkabbir fil-self eh, huwa tkabbir pożittiv għalla volja ma tantx huwa kbir, però hemm ħafna aspetti differenti illi juruna biċċar illi l-affarijiet sejrin għall-aħjar, però dejjem hemm lokal titjib fuq is-sekuritizzazzjoni u għawnek qed nitkellem mod partikolari fuq ir-ristrutturar, ristrutturar ta' self Naħseb illi dinja xi ħaġa illi għandna nistudjawha b'attenzjoni bħala parti mill-STS u f'termini ta' suq tal-proprjetà immobbli il-programmi Help to Buy huwa pjuttost żgħar meta wieħed iqis kemm kbir is-suq dan is-suq fir-Renju Unit. U uh, Uh, rajna illi dawn il-programmi propju għedin ikunu mirati l-nis illi se jixtru l-ewel propieta taħħom, l-ewel dar taħħom u eh, għazlu uh, illi jixtru propietajiet illi jiswew inqas mill-propieta medja. U eh, la darba wieħed tiqis ta' aġġustamenti li saru bħala parti minn dal-programmi nistgħu ngħidu programmi kienu pożittivi imma jiena fir wol tiegħi fil-Bank of England aħna nitolbu illi eh, ikun hemm rapport ta' kull sena eh, biex ikunu nafu kif ma sejrin l-affarijiet, imma jekk kif aħna naraw illi hemm riskju għall-istabilità finanzjarja mhux se noqogħdu nistennew ir-rapport ta' kull sena, imma għalissa qatt qatt ma kellna tħassib tali illi eh, kellna nieħdu azzjoni qabel. Iva, jiena inħedġiċkom illi timplementaw il-money market funds. Imma ovvjament il-Konsill il irid jiddeċidi għaliex għandu ħafna prioritajiet differenti u responsabiltajiet ukoll. koll. Uh, grazzi. Eh, Onorevoli Indermajer. Grazzi u nilqgħu Sur Karni. L-ewwel net kuntent ħafna li inti ġibtilna l-ekspertiz vasta tijak u li jisibt il-ħin u kol biex tiddiskuti dawn l-affarijiet maħna. Hemm l-lura punt li semma Mr. Lambert dwar il-kustjoni ambientali u l-carbon bubble għalix kif nafu. Din ila tisemma dan ir riskju marbut ma dawn il-problemi u anki hawnhekk kien hemm studju tal-Bank of England fil-qasam tas-sigurazzjoni. Jiena fimt mill-intervent tiegħek li din mhux aktar ħaġa importanti għalikom għalissa għaliex din xi ħaġa għattul, però fl-istess waqt eh, n-nies jixtiequ li tittieħed eh, deċiżjoni speċjalment eh, anki brabta mal-investimenti f'dan il-qasam nixtieq li nkomplu fuq dan is-suġġett tal-ftit għal daqstant l-ewwel net nistaqsik. Inti taħseb li hemm diskussjoni attiva eh, u taħseb li qed tikber il-koxxenza fuq dawn l-affarijiet jew inkella għadna mhux qegħdin nindirizzaw kif inhu dan is-suġġett u hemm ukoll il-kwistjoni tal-ispejjeż tal-karburanti fossili, il-prezzi ta' dombaxxi baxxi, l-emissjonijiet ukoll u dan kollu jista' wassal lil ċertin biex jagħmlu investimenti li mbagħad ma jkunux vijabbli għal ġejjieni. It-tieni net inti semmejt ir-rwol tal-gvernijiet u parlamenti u l-qasam pubbliku wkoll dan ir-rigward. Inti taħseb li hemm sinjali ċari biżejjed mill-gvernijiet eh, f'dan il-qasam daqshekk importanti u fl-aħħar net fil-parlament għattajna ħafna ħin u ħsen ħafna ħin dwar nitkellmu fuq l-ITS il-funzjonament xira tal-prezzar, per eżempju, tal-ITS, dawn, kif jistaw jgħinu is-swieq biex eh, nkunu nafu aktar x'inhuma ir-riski u biex ikun ipprezzar aħjar fir-rigward tal-assi. Grazzi ħafna tal-li semmej dan is-suġġett, mela. Kif qed inti? Dwar il-riski immedjati marbutin ma' din il-kwistjoni, missa noqgħod nirrepeti t-tweġiba li tajt diġà, dawn huma konċentrati l-aktar fuq il-qasam ta' assigurazzjoni. Hemmhekk qegħdin dan il-perikli. din l-istatistika wkoll li n-numru ta' avvenimenti estremi ta' temp eh, triplika il-valur ta' telfin ukoll zdid darbit darbiet ukoll għal 50 biljun dollar Amerikan fis-sena u dan aġġustat ukoll għall-inflazzjoni wkoll din is-somma. Ġifieri iva. Eh, l-affarijiet inbidlu anke il-mod kif taġġixxi eh, kumpanija ta' assigurazzjoni, però affarijiet li nżommuhom f'moħħna dawn. Għadin nsiru nafu aktar fuq dawn l-affarijiet, iva naħseb jiena affarijiet marbutin ma' tranzizzjoni wkoll. koll Din l-awareness hija kopjata wkoll ma' informazzjoni mhux biżejjed b'mod li nkunu nistgħu niġġestjonaw l-affarijiet, pereżempju jekk invest, inv investiment. Huwa diffiċli ħafna jekk inti għandek f'idek portfolio diversifikat biex tidbijat mill-qasam tal-karbonju. Diffiċli dak li aktar diffiċli mbagħad huwa li talloka dan il-portfolio għal Eh, performance marbutin ma' karbon jew nkalla kumpanniji li għandhom l-opportunità li jnaqsu l-carbon footprint tagħhom. Din hija xi ħaġa li ħafna nies jixtiequ jagħmlu, però m'għandhomx l-informazzjoni meħtieġa li twassalhom biex jagħmlu eh, dan. Jiena naħseb li l-punt dwar sinjali ċari minn naħa tal-gvernijiet u l-impatt dan huwa benefiċċju addizzjonali ieħor dwar żvela raħjar mill-qasam pubbliku għaliex eh, bekk għadin nizvelaw sa fejn kumpanniji għandhom strateġija biex naqsu l-carbon footprint tagħhom jekk din l-istrateġija hix preferenza għall INDC ta' pajjiż jew inkella xi għan ieħor jew inkella jekk m'hemmx strateġija wkoll. Jekk m'hemm strateġija, deċiżjoni li tista' tieħu kumpanija, allura f'dan il-każ jekk hemmx konsegwenzi għal din il-kumpanija jekk ma jkunx hemm strateġija. Jekk m'hemm strateġija u m'hemmx konsegwenzi, allura f'rigward ta' valwazzjoni u aċċess għal kapital, allura jista' jkun hemm naqqas ta' kredibilità fir-rigward tal-qafas politiku f'dan il-pajjiż jew ġurisdizzjoni. U xi ħaġa li ovvjament tibgħat messaġġ lill parlamenti u l-gvernijiet u mbagħad min-naħa tagħhom dwar jekk hemmx azzjoni addizzjonali meħtieġa. Bil-kontra mbagħad il-maġġoranza tal-kumpaniji għandhom strateġiji strateġiji kredibbli u mbagħad insomma ikun hemm ċirku pożittiv. Però tirridu naraw kif se jiżviluppaw l-affarijiet. Fġieħ il-ħin naħseb se nħalli barra il-kwistjoni marbuta mal-ITS, grazzi. Grazzi. Onorevoli von Fajkseker. Grazzi, gvernatur. Miżewġ mistoqsijiet, l-ewwel waħda dwar punt interessanti ħafna li semmejt inti fl-introduzzjoni tiegħek ukoll. Id-dynamic leverage ratio. Xi ħaġa li tiżgura stabilità finanzjarja fiċ-ċiklu kif taf aħna rajna l-aħħar diskorsi tiegħek u f'wieħed minnhom bħala gvernatur tal-Bank of England qed li aħna isna l-livell ta' kapital ġenerali u naħsbu l-sistema finanzjarja Miexja tajjeb Jena nishtiq nistaqsik. Inti, bil-kappa li libes illum. Xorta waħda tħoss li dan id-dynamic leverage ratio jista' jgħin biex ikun hemm stabilità akbar fiċ-ċiklu u kif dan forsi jista' jiġi inkluż ukoll fil-leġiżlazzjoni Ewropea. Din l-ewwel mistoqsija, t-tieni mistoqsija hija waħda daqsxejn aktar politika. Titratta tilak Jiena qiegħed nara fi Brussella l-inqas li xi nies qegħdin jittamaw li jittilak tielak tkun sostitut għall emrol u għal leġislazzjonijiet li qegħdin naħdmu fuqhom ukoll reformi strutturali. Inti x'taħseb dwar dan? Kif nistgħu niżguraw li t tkun komplementari għal dawn iż-żewġ strumenti u ma tkunx sostitut biss? Grazzi. Grazzi ħafna. Inti mort fil-qofol tal-ewwel pont. Fi deċiżjoni meħuda mill-Bank of England. Aħna ħassejna li s-sistema hija kapitalizzata biżejjed. Mexjin tajjeb, qed nitkellem fuq is-sistema tar-Renju Unita hawnhekk. Inqas minn punt perċentwali wieħed minn għalija. Hekk għedna għal diversi raġunijiet eh, fostom li aħna isna l-esperjenzi li kena mill-kriżijiet moddija xamlu nis fl-Europa eh, b'nadi oħra. U t-ninet isna u kol zewċ elementi. L-ewel net li kunem emro li jawtilak li kunu kredibli b'mod li l-loss absorbency capacity tiġi mitqisa wkoll mod li jkun hemm dixxiplina min-naħa tal-holders però wkoll twassal għal struttura kapitali aktar effettiva tinnet li isna hija l-użu attiv tal-counter cyclical buffer. Nkun qegħdin nibnu r-reżiljenza hekk kif nissaħħu aktar b'mod li nkunu aktar effettivi. Fl-opinjoni tagħna neħtieġu dynamic leverage ratio bħal fil-kas ta' buffer soħrajn. Uhu, fl-opinjoni tagħna dan kollu jorbot ma struttura kapitali aktar koerenti u waħda aktar effettiva, mhux koerenti biss, jiġifieri kieku ma jkollniex counter cyclical buffer inżidu kapital addizzjonali fit tip kollha. U kieku ma kenniex leverage ratio nikkompensaw għal kuni billi nżidu aktar kapital, kieku ma kenniex ovvjament hemm rolla jew tielek konna nżidu aktar loss absorbency capacity bħala kapital. Il-punt ta' dynamic leverage ratio bażikament hija li u li l-inċentivi relattivi jiżdiedu jekk inti żid buffer, jiġifieri ma jkunx hemm bidla relattiva. Per eżempju, eżempju fir-Renju Unit. Il-modell ta' riskju fil-qasam tal-housing huwa 35 Meta aħna nżidu l kapitala li sistema bankarja forsi għax nkunu zidna il-counter cyclical buffer, kiek aħna nżommu l-leverage ratio kostanti, ġifiri l-leverage ratio ma jkunx għadu vinkolanti, unkunu aktar unbat briskju, briski oħrajn, jekk nżidu però f'daqqa b'35 fil-mija allura il-relazzjoni relattiva tinżam dan huwa l-kunċett, ġifir mhux qegħdin eh, inċaqilqu eh, l-affarijiet, qegħdin sempliċement inżidu l-protezzjoni lis-sistema. Din hija spjegazzjoni qasira, però l-punt huwa li kollox jorbot ma kollox. Dwar l-aħħar mistoqsija tiegħek nista' nwieġeb hekk. Speċjalment fir-rigward tal-BRRD u l-elementi tal-BRRD il-capital u loss absorbency waħedhom mhumiex biżejjed, meħtieġa mhumiex biżejjed għal dawn l-istituzzjonijiet, speċjalment l-aktar istituzzjonijiet komplessi li jridu jkun eh, hemm bżonn riformi strutturali, jridu jkun hemm mod kif niżolaw eh, il-funzjonijiet kritiċi ta' istituzzjonijiet hekk biex niżguraw li dawn jistgħu jkomplu Eh, joperraw Hemm modi differenti skont il-ġurisdizzjoni, però hemm neċessità li jsir dan u biex nieqaf hawnhekk fuq livell tal-FSB għal kwalunkwe minn dawn l-istituzzjoni sistemiċi l-Unjoni Ewropea hemm proċess ta' kulleġġ regolatorju ir-resolvability eh, process fejn l-awtoritajiet u l-oħrajn madwar id-dinja jissu mhux biss l-ammont ta' kapital li jkun hemm fejn ikun qiegħed tilek eccetera, però jissu wkoll il-pjanix se jkunu jaraw l-interazzjoni wkoll jaraw li jkun hemm ċerta kredibilità u dan huwa meħtieġ għal istituzzjoni eh, kemm domestika kif ukoll globali. Grazzi. E onorevoli Mudersan. Grazzi, Gvernatur, tlet mistoqsijiet minna tiegħi. L-ewwel brabta mal-qasam tal-propieta. Settembru eh, kien hemm il-laqgħa tal-SIB intom ħabbartu li diskutejtu affarijiet marbutin ma' dan il-qasam li hemm bżonn aktar xogħol min-naħa tal-ISRB li se jsir dan ix-xogħol ukoll u r-riżultati jiġu pubblikati u mbagħad il-mistoqsija din Hemm żviluppi li jistgħu ħasbuna u li qed tosservaw intom f'dan il-qasam tal-proprjetà fl-Ewropa anke fid-dawl tar-rata ta' max baxxa u nuqqas tazzjoni makroprudenzjali fil-qasam kummerċjali. U eh, hemm xi ideat mix-xogħol tal-ISRB li tista' taqsam magħna llum it-tieni net dwar il-QE brabta wkoll ma' rekwiżiti makroprudenzjali. Ovvjament il-QE ġi introdat biex jistimula s-suq. Però il-kritiċi jgħidu li rekwiżiti mikroprudenzjali jimminaw fl-Unjoni Ewropea il dan il-QE. Issa l-mistoqsija din x'taħseb inti dwar dan u daw l-istrumenti kemm qegħdin jaħdmu tajjeb fl-imkien. Hemm effett li qed iwassal għal akbar stabilità tas-sistema finanzjarja u t-tielet net fil-qosor Fl-aħħar eh, diskussjoni ma' Mario Draghi huwa għalilna li hemm livell sodisfaċenti li fih l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu qegħdin jaħdmu fuq il-bażi legali għal qafas makroprudenzjali istituzzjonali fl-Istati Membri kollha ħlief Spanja, l-Italja u Rumanija u għal SRB kien qiegħed iħeġġeġ il dawn it-tliet pajjiżi biex immexxu bitwaqqif tal-bażi legali tagħhom sal-mistoqsija din. Tista' tattajdilna xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna dwar ir-reviżjonijiet tar-riski makroprudenzjali fil-qasam ta' proprjetà fl-Unjoni Ewropea. Kif taf? Hemm gradi differenti ta' riski f'dawn is-swieq. Hemm xi swieq fejn l-awtoritajiet diġà ħadu azzjoni makroprudenzjali r-Renju Unit per eżempju fostom. Il-Kumitat ta' Politika Finanzjarja tagħna ħa azzjoni biex jirrestrinġi eh, ċertu tip ta' self eh, qawwi. Introduċejna wkoll test ukoll ta' rati ta' interessi baxxi. Kien hemm sensiela parti minn hekk ta' azzjonijiet eh, importanti inkluż bidliet fiskali li flimkien ma' azzjonijiet oħrajn dawn il-bidliet eh, mistennija eh, ikollhom effett fuq l-attività. Għal Bank of England il-ferra prudenzjali tagħna l-PRA qed tagħmel evalwazzjoni issa tal-tassu privat ta' min jikri biex nizguraw li ma jkunx ehm, effetti negattivi. F'dan l-istadju memx evidenza ta' negattività, però il-punt huwa dan. Aħ, Renjonit huwa eżempju ta' ġurisdizzjonijiet fejn jittieħdu miżuri irridu jittieħdu deċiżjonijiet u li li jkun hemm jessarbi li jagħmlu studju usa u Se jkun hemm kumment dwar dan eh, fix-xhur li ġejjin, inċidentalment dwar il-qasam kummerċjali l-evalwazzjonijiet eh, saru f'xi ġurisdizzjonijiet, ħan nitkellem fuq Renju Unit, il-grad ta' leverage fis-sistema u leverage exposure ta' istituzzjonijiet Britanniċi ma mexiex pari passu ma' dawn l-evalwazzjoni, jiġifieri kien hemm ħafna foreign equity li daħal fis-suq. Aħna qegħdin insegwu xi żviluppi inkluż l-iżviluppi ċerti suq fit-trust markets per eżempju biex niżguraw li ma jkunx hemm amplifikazzjoni eh, f'dak l-istadju, però issa mhux qegħdin jieħdu azzjoni fir-Renju Unit apparti minn hekk, però minn perspettiva jessarbi monitoraġġ huwa importanti. Issa dwar il-QE Ir-rabta bejn dan u l-politika makroprudenzjali in ġenerali, mhux dejjem in ġenerali, il-politika makroprudenzjali speċjalment ċertu ambjenti fl-opinjoni tiegħi tista' tkun komplementari għal politika ta' stimolu, tista' tendirizza riski speċifiċi li jafu jqumu f'ċerti oqsma, kif semmejt inti wkoll, u tista' tiżguża l-politika monetarja tiffoka fuq ix-xogħol ewlieni tagħha ġifieri li jintlaħqu l-anijiet ta' inflazzjoni 2% fil-kas tal fil-kas tagħna 2% eh, eh, tal-inflazzjoni. In ġenerali, hekk kien qed tagħmel din il-politika ta' inflazzjoni, huwa importanti li l-awtoritajiet jaraw awtoritajiet oħrajn xejn huma jagħmlu. B'mod li jkun jista' jkun hemm kalibrazzjoni tal-politika. Se jkun hemm xi okkażjonijiet fejn politika monetarja u politika makroprudenzjali jaf ikunu opposti għal xulxin, però bħalissa mhux il-każ. Dwar aġġornamenti dwar u dwar l-oqsfa legali għanna l-laqqa tal-jessarbi aktar tard dan ix-xar u se nkunu parti mid-diskussjoni Eh, li se titratta dan is-suġġett. Umbat il-pajjiżi jikkummentaw fuq dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna analiz Dodds. Grazzi, ovvjament aħna referejna għal diversi diskorsi minn tiegħek. Wieħed mill-favoriti tiegħi kien dak li għamment fi Sheldonian Theater eh, f'Belti dan sar dan id-diskors, hemmhekk kien indikajt indikajt kif l-Renjuniet kienet waħda mill- beneficjari tal-erba libertajiet tar l-Unjoni Ewropea. Waħda mill-loqsma li fokajt fuqhom minn dakinhar kien kif ir-Unjoni ippruvat tagħmel dak li kien qed tagħmel eh, l-Unjoni Ewropea wara wara r-riċessjoni. Kif taf? Hemm ċertu kritika dwar il-ħolqien ta' separazzjoni bankarja b'mod li jitħares il-kostituent, il-kontribuent, dak li qegħdin naraw bħalissa huwa li qegħdin nippruvaw u ċerti intraprizi. Inti x'taħseb dwar it-tentattivi anti-Unjoni Ewropea minna ħata tar renjoni biex biex u ċerti investimenti taħseb li sewa dan apparti dan wara xi interventi li saru minn oħrajn inti weġġibtom mill-perspettiva perspettiva tiegħek fl-FSB kalkom diskussjonijiet dwar l-stranded assets hemmhekk fl-FSB, però mill-perspettiva tal-ISRB ma jagħmilx aktar sens b'mod li titkellmu aktar fuq binding standards għaliex aħna diġà għandna mekkaniżmi Ewropej b'mod li jkun eh, anzi ambjentali eh, tgħid il-kelliema mill-2017 u fl-aħħar Inti tkellimt ħafna dwar eh, sistemi ta' pay and reward u riski marbutin. Naf li għandek opinjoni fuq il-bonuses, il-problema però issa hija li mhux il-bonuses biss li huma marbutin mar risk and reward, anke s-salarji però eh, issa. Irridu nifakaw fuq is-salarji wkoll issa. Inti tappoġġa pereżempju ċerti eh, azzjonijiet taħseb li rridu nagħmlu aktar b'mod li ċerti pajjiżi fejn hemm nuqqas ta' reġimi ikun hemm aktar aktar ħidma f'dan ir-rigward. Grazzi. Um, Tajjeb, mela, ħa nipprova nwieġa għal dak li saqsejtni. It-tieni mistoqsija l-ewwel. Li fl-opinjoni tiegħi hija mistoqsija dwar eh, eh, ta' proċess, mux għet niprofa ma' nwieġibx għall ewwel mistoqsija ġifiri, li SRB ser eh, tkun qed titratta din il-kwistjoni bħala parti mill-pjan ta' ħidma tagħha. Iġviri ser nqisu r-riskju marbut ma' ekonomija b'karbonju baxx u ma dubju li anka il-President Draghi ikun iktar komdu li ġala darba ikun uffiċjali dan il-pjan ta' ħidma jkun jista' jitkellem aktar dwar dan l-aspett. Bla dubju din hija priorità u eh, priorità tagħna għalhekk ser nqisuha. Issa rigward il- il-sale on pay, jina naħseb illi fuq din għandi perspettiva differenti u fil-fat il-perspettiva hija importanti ħafna għaliex dak li qabel kien ħlas forma ta', ta kontanti li kien jingħata fl-aħħar tas-sena mbagħad dak l-individwu kien iżommu irrispettivament jekk kellu kien xi riski tu għal għal eh, maqsuma fuq 40 eh, sena jew le, jew jekk kienux suġġetti għal ċerta tip ta' kondotta ħażina, eccetera, mbagħad iħallsu ċerta tip ta' penali dak il-każ. Eccetera, eh, dak li nbidel huwa riżultat tal-leġislazzjoni Unjoni Ewropea illi qed tqis aktar fuq livell nazzjonali u għalhekk qed ikun hemm bonus bonus għal bonus illi fil-fatt jiġi rilaxxat gradwalment u jekk ma jkunx hemm evidenza ta' kondotta ħażina rigward it-teħid ta' riskju. Il-mod kif ninċentivaw aġir aħjar huwa illi nżommu aktar dak il- dan il-riskju. Il-nomenklatura tgħid li jiva dan huwa bonus. Iżda miex l-idea ta' bonus palma konna nafuha fit-tmeninijiet, jiġifieri bonus forma ta', ta flus kontanti. Le, U l-idea appuntu hija illi aħna nippruvaw nżommu aktar il-kumpens għal ċerta individwi u fl-istess waqt ikunu qed ninċentivawhom aktar. U li rajna meta wieħed qis eh, il leġislazzjoni li qed tidħol fis-seħ hija illi l-affarijiet tjibu xiftit, però il-proporzjon ta' dak li aħna nistgħu niksbu meta wieħed iqis eh, dan ir-riskju dak niżel sostanzjalment. Issa rigward ir-ring fencing u l-effetti tiegħu naħseb illi l-approċċ fir-Renju Unit il qed insegwu sabiex nipruvaw namlu dan it-tip ta' ring fencing lil-banek uh, u huwa illi ikunem dak it-tip ta' ta' dawn it-tip ta' banek illi għandhom xaqsmu aktar ma' self lil um, lil kumpaniji, l-bejħa bl-imnut, eccetera huwa illi qed noħolqu strateġija ta' riżoluzzjoni ġdida u illi tibni fuq il-fatt illi tiżgura illi dak il-bank illi ġi eh, biex ngħidu hekk protett jibqa għaddej bil-kummerċ tiegħu anka tul il-ġemat, tul il-xur, tul il-snin, etc. U dan et, din il-liġa qed nippruvaw nimplementawa. implementawa ma nixtieqx nagħmel tqabbil ma' diskussjoni li attualment għaddej uh, ma' diskussjoni li attualment għaddej fuq livell Ewropew biex uh, palma għalli survice factors iktar kmini illi il-kapital mhux biżejjed għaliex dan irridu nqisuh ma ċerta riżoluzzjonijiet uh, ma ċerta strategji ta', ta riżoluzzjoni. Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti u anka ta' kommenti kollha li għamilt kienu tassew utli ħafna u ser ikunu utli ħafna għal ħidma tagħna. Naħseb kienet kien skambju ta' femiet eh, interessanti ħafna u aħna ser nistennew bil-ħerqa l-okkażjoni li jmissa biex inkomplu naqsmu l-opinjoni tagħna miegħek. Very well, dear colleagues, uh, let's move to point four of the agenda. Exchange of view with Ms. Uh, Ajja, pwis mela għal punt erba fuq l-agenda tagħna, skambju ta' femmit mas-sur Walter Radermacher, Direttur Ġenerali tal-Eurostat Grazzi ħafna li ġejta wek fostna, hija ta' unura lina illi nitkelmu dwar uh, dawn il-kwistjonijiet ta' statistika brabta mal-ħidma ta'kom fiħdan l-Eurostat biex nidiskutu kif nistaw nizguraw eh, illi żgur noqogħdu attenti għal l-istudju tagħna tal-istatistika kif eh, nistgħu intejbu wkoll l-istatistika stess illi hija kruċjali għall-attività tagħna. Para minn hekk aħna wkoll għaddejjin bħalissa b'serje ta' trialogi leġislattivi waħda ehm, ġiet uh, kważi konkluża tfadal biss punt wieħed pendenti. Uh, oħra oħrajn, diskussjoni oħrajn ġifiri imbdew u kif nafu għatem xi files sfortunatament li jinsabu eh, imblokkati fid diversi kurituri ta' tal-Unjoni Ewropea, pero xorta waħda eh, u anzi iktar u iktar propju għalek illi aħna napprezzaw dan l-iskambju ta' femiet ma' Sur Maher. U fil-fatt jina ser nibda billi naddi l-kelma li Sur Maher u bat eventualment ehm, nresqulek serjeta mistoqsijiet u koll. Grazie ħafna, Sur President, Onorevoli Membri, u għatawnu għalija li għek fostkom f'din l-okkazjoni partikolarment importanti għall unjoni Ewropea aħna propju l-lum u b'mod formali nibdew eh, dialogu regolari dwar kwistjonijiet ta' statistika. Propju sena ilu kellna trialogu, jiġifieri nistgħu ngħidu illi sena ilu kellna trialogu u propju llum fil-ġurnata ta' San Niklaus qed ikollna dan id-dialogu, mit-trialogu għad-dialogu sena wara. Dan juri ċerta progress bejn l-Eurostat li hija l-awtorità uffiċjali tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew. Ħafna foskom jiftakru n-negozjati intensivi li wastuna għal dan il-punt. Dan fil-fatt ħadilna sentejn jew tliet snin u anka miak eh, Sur Gualtieri u ma Sur Bayer li kienu fost liktar persuni li ħadmu għal ftejm soddisfaċenti propju fl-isfond ta' dawk in-negozjati daqshekk diffiċli għal governanza tal-istatistika. Bla dubju illi l-riforma tar-regolament 293 li daħal fis-seħ Mejju ta' din is-sena dan ifisser eh, passi l qudiem fil-governanza tal-istatistika Ewropea Eh, standards komuni u għalijin għal kontabilta u trasparenza għandhom ikunu irregola għal l kolla involuti fl-istatistika b'din il-revizjoni fuq eh, il-regolament 223 għana stabilixxejna sistema illi tiżviluppa bisħi artiklu 338 tal-trattat. Wieħed jista' jgħid li din hija sistema li tiżgura l-aqwa koordinazzjoni possibbli fost l-awtoritajiet ta' statistika kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Dan din il-governanza imsaħħa tpoġġi l eurostat u dan il-Direttorat Ġenerali fil-qalba tal-mekanizmu ta' statistika tal-Unjoni Ewropea jiżgura li jkun hemm dialogu kontinwu mal-Komitat ikon illi huwa fost liħ u mill-aktar komitati illi jaħdem um, mill-viċin maħna. Ippermettu li l-nejt illi il mekanismu huwa wieħed sempliċi u dan huwa fil-fatt kruċjali biex niżgura li kun hemm effettività, trasparenza u kontabilta illi ċittadini tant jixtiequ. Issa din il-governanza ġdida trid issir il-prassi ta' kuljum fejn hemm bżonn il-leġiżlazzjoni trid tiġi uh, allinjata wkoll ma' din l-arkitettura mill-aħħar skambju ta' femit tiegħi mal-Parlament Ewropew f'Mejju 2013 aħna komplejna naħdmu fuq l-isforzi tagħna biex nikgarantixxu uh, eh, statistika ta' kwalità u anka nimmodernizzaw il-mod kif niproduċu din it-tip ta' statistika. Jina kuntent u b'sodisfazzjon ngħid illi dan irnexxilna nagħmluh. Ippermettu li ngħidilkom u ninkallimkom dwar tliet kwistjonijiet prinċipali. L-ewwel, l-episodju Greek tal-2009 fil fat dan kien it-tieni episodju illi wassal għal serje ta' problemi fuq eh, il-mod kif kif qed jitqisu l-istatistika, l-perċezzjoni tagħna ta' din l-istatistika. U din anka Eh, dawn ix-xnijat anka xejnu il-fiduċa tal-ċittadini eh, fl-istatistika. Dawn huma uħut mill-effetti negattivi li nxterdu li jista' jkollhom dikjerazzjonijiet bħal dawk. Ir-riformi legali mill-2010 lil hawn u anka ħadma il-ħidma tagħna mal-Elstat, l-Uffiċċju tal-Statistika tal-Greċja, wassal għal, għal statistika aħjar, aħna ma minna lebda riserva fuq e, e, data tal-IDP tal-Greċja sa mill-2010. Madana kollu situazzjoni fuq il-post hija għada u tibqa' diffiċli. U Eh, hemm ħafna xi xatri tisir biex inkomplu naħdmu fuq eh, dak li għamilna sa issa partikolarment il-governanza ġdida tal-Elstat kif ukoll il-riġ reveduta fuq l-istatistika u anka id-dibattitu eh, li ċentrat fuq l-istatistika jibqa aggressiv u għalhekk huwa diffiċli ħafna li l-pubbliku in ġenerali jerġa' jikseb fiduċa fl-istatistika fuq il-Greċja. Din l-esperjenza tgħid ħafna u titkellem ħafna fuq ir-rwol li kolla il-medja eh, tal-massa kif ukoll il-mass media kif ukoll il- fuq il-fatt illi biex ikun hemm fiduċja irid jibqa' jkun hemm trasparenza. Tini punt, six-pack tal-2011 dan tal-Kommissjoni u anka l-Eurostat mandat b'saħħtu u talab illi kunem ċerta rekwiziti brabta ma' data EDP barra minnek ta' setat simili għal dawk li jisiru fil kasta tal-audizjar u barra minnek dan il-mandat qed jiġi eżerċitat b'attenzjoni u breqqa għal trasparenza u anka biex ma jkunx hemm ċerta repetizzjoni ta' ċerta avvenimenti. Reċentament aħna attivajna dawn is-setat għal ewwel darba u aħna fil-fatt isna illi hemm ċerta uh, rapportar ħażin fil-brabta mal-data tal-kura tas-saħħa f'Valencia fi Spanja. Isna illi dan it-tip ta' din it-tip ta' data kienet uh, nieqsa, ma kienitx sħiħa u il-kooperazzjoni mal l-autoritajiet spanjoli enuna sabiex nirrimedjaw għal din is-sitwazzjoni negattiva li kienet verifikat ruha. U minn dan uh, irnexxilna nagħmluh mingħajr ma nirrikollu wisq għal sanzjonijiet. Dan huwa prova tal-fatt illi l-Kummissjoni Ewropea tas-saq timpenja ruha biex iżomm mal-mandat politiku illi aċċettat u illi impenjat ruħali li ser iżomm. Barra minn hekk aħna qed poġġu fil-prattika strateġija iktar moderna qed nirfinaw il-metodi ta' ħidma tagħna biex ntejbu l-użu ta' diversi ejuni ta' data biex bekk nevitaw li jkun hemm xogħol doppju, ntejbu s-sinerġiji u nipprovdu aktar flessibilità kif kun hemm bżonn. Serje ta' proposti leġislattivi li ħajħorġu s-sena li għaddit, s-sena li mis, għandhom il-għan illi Ittejbu il-mod kif aħna nipproduċu l-istatistika tagħna. Nilqgħu wkoll il-programm Refit tal-Kummissjoni u tal-Kummissjoni illi kemm il-Parlament kif ukoll il-Kunsill qed jimpenjaw ħafna rrieħhom għalih. Barra minn hekk, il-metodu ta' produzzjoni ta' statistika ġdida titlob li jkun hemm viżjoni ġdida eh, għal uh, deċenju illi kien jibda mill-2009. Dan jitlobna jitlob ukoll illi naħdmu dwar l-ESS Vision u kol tal-2020. Barra minnek, nridu namlu kol bidla sistematika u anka ser jippermetti l-partit kolla interessati fl-ESS sabiex eh, ikunu jistaw jamlu xol, xol taħom b'mod aħjar. Onorevoli membri, kif għattilkom il-riforma, suċċess ta' riformi jibbażaw ir-rieħom fuq il-fatt illi intom tkomplu timpenjaw ir riħkom Attualment hemm dossiers importanti ħafna dimkom fostom il revizjoni tal- l-HICP, il-revizjoni tal-BOP u anka proposta għal qafas ta' kwalità ta', ta assikurazzjoni ta' kwalità li bbażati fuq proċeduri ta' macro, im, ta macro imbalances il-MIPS. Issa, barra minn hekk m'hemmx fil-fatt m'hemmx bżonn u lanqas mu, mu fil-fatt li dak li hemm bżon u għalli ikunem hemm l-implementazzjoni ta' din it-tip ta' ta', ta statistika brabta ma' regolament 223 u anka billi um, ikun hemm għal-injar mal-trattati. Il-negozjati attualment għaddejjien u mandiġ dubju li kompromess tajab jista' jintlaħaq fuq kemm l-HICP u l-BOP. Il-proposta fuq l-MIPS hija aktar ambizzjuża. Din ir-regolamentazzjoni trid tiġbor dawn it-tlet proposti ta' qafas wieħed u id-data li attwalment tinġabar mill-istituzzjonijiet ta' data nazzjonali u anka minn xi banek ċentrali f'xi stati membri jikkomplikaw wis l-affarijiet u għalhekk ma nissorprendix ruħi mill mill-fatt illi fil-kunsil dawn l-affarijiet parisa fil-kunsil jinsabu imblokkati. Lantana huwa li jkun hemm iktar trasparenza kontabilta għall-indikaturi kollha tal-MIPC PSs. Jekk qafas legali komuni ma jistax eh, jiġi eh, ikunem bil fuqu Mm, dwar jiġifieri dejta miġbura mill-banek ċentrali ser ikun hemm gap fl-awdizzjar, lakuna fl-awdizzjar u dawn ser jiġu verifikati mill-Istati membri u tul iż-żmien jiddependu anka fuq id-deċiżjonijiet li jieħdu l-awtoritajiet nazzjonali biss. Dan huwa prinċipju ta' sussidjarjetà fuq min għandna eh, nattribwixxu dan din ir-responsabilità. Għalhekk iridu niksbu bilanċ bejn il-bżonn ġenerali li jkun hemm standards obbligatorji ta' kwalità u illi il-speċifiċitajiet li bihom naħdmu brabta mal l-MIPCs u anka il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Jiena qed naħdem mill-viċin mal-kollegi tagħna tal-MICPs biex nizguraw illi dawn it-tlet oġġettivi jaħdmu tajjeb fl-imkien u jiena qed nimpenja ruħi biex ikun hemm l-ikbar garanziji ta' trasparenza u kontabilta l-istess bħal dawk illi qed nitolbu għal data kollha MIP. Dan biex id-data tkun uh, ekwivalenti ma' dik mixtieqa mill-eżerċizzju mill eżerċizzju mil tal mips Waqt l-ewwel skambju ta' informali tiegħi ma' dan il-kumitat fl-2012 jiena kelli l-opportunità li nqajjem kuxjenza fuq kemm il-kuntest jiżvolġi ruħu malajr. U il-sistema attwali trid titjieb, trid tevolvi jekk trid tagħmel tajjeb għal mandat illi għanda issa, jiġifieri dik li tilħaq ma tagħmel tlaħaq tajjeb mal eh, talba u xewqa ta' ċittadini. Titlob għalhekk li jkun hemm data uffiċjali li jektar f'saħħitha. Barra minn hekk irid ikun hemm ukoll evidenza aktar sigura fl-isfond ta' dibattiti li kull ma jmur jizvolġu pass maġġal ħafna u li jitilqa ma l isfidi li qed tafaċċa l-Unjoni Ewropea. Sa frattant madwar l-Unjoni Ewropea kollha dawn l-uffiċċji dawn l-istituzzjonijiet ta' ġbir ta' d qed jitfarku fix-xejn u għalhekk hemm bżonn illi innaqsu il-peace u l-burokrazija fuq dawn l-istituzzjonijiet. Fl-aħħar net, il-kol kemm aħna tallimna kemm u importanti illi nużaw data illi hija uffiċjali, li hija trasparenti u li hija sigura. L-ISS, il-European Statistical System, għanda skop wieħed ġifiri dak li tipprovdi infrastruttura ta' informazzjoni b'saħħitha għad dispożizzjoni ta' ċittadini kollha uh, anka għal dispozizjoni ta' li tkun disponibli wkoll għal kumpaniji. Dan huwa partikolarment importanti meta ssir revizjoni ta' data, però fl-istess waqt ma nix nif u nkomplu nsaħħu din is-sistema. U għak nixbilkom l-attenzjoni għal żewġ punti jekk tippermettuli nkompli għaddej għal minuta. L-ewwel, dawn il-bżonnijiet ta' statistika tridu żommhom dejjem f'moħħkom meta tkunu qed titkellmu fuq il-governanza Bla dubju il-monitoraċ monetarju u bankarju jista' jsir biss jekk l-informazzjoni u l-istatistika tkun tajba u ta' kwalità għolja. Tini punt, għanna bżonn sistema politika illi fuqa uh, tkun ibbażata l-istatistika Ewropea. Jiena nistenna u koll illi l-kulleġġ jadotta fix-xhur li ġejjin għafas illi fih tista' taħdem l-ISS u dan il-programm statistiku ikun jista' jaħdem fuqu għal periodu 2018-2020. Barra minn hekk nazmu kol fuq programmi um, uh, brabta mal-MFF bejn l-2014 u l-2020. din l-idea ta' statistika ta' kwalità għolja hija investiment illi għanna namlu. Dan huwa impenn ta' dan il-komitat illi intom tkellimtu fuq anka fil-budget eh, tal-2016 u għalek kun qed nistrieħ fuq l-appoġġ tagħkom għal ambizzjoni ta' dan it-tip. Sur President, eżis membri l-istatistika Ewropea trid tkun l ispina dorsali ta' deċiżjonijiet Ewropej li jittieħdu, riformi profondi hemm bżonn illi jsiru iżda jitolbu kol li jiksiru riformi anka mill-att ta' statistika. Uh, Grazzi ħafna, Sur Rothermacher, għal diskors tijak dan il-Parlament Ewropew huwa assolutament tal-opinjoni illi statistika ta' kwalità hija importanti ħafna u Issa nibdew mill-ewwel minnu fih bil-mistoqsijiet u fil-fatt nibda bl-Onorevoli Balz l-ewwel. Grazzi ħafna. Grazzi. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel net. Eh, mistoqsija li torbot ma dak li kont staqsejtek is-sena li għaddiet l-aħħar darba li kont ma nafx jekk tiftakarx. Um, konna diskutejna il-fatt kemm huma liberi minn influenza politika l-Aġenzija tal-Istatistika Nazzjonali. Tista' tgħidilna kentejn dwar dan taħseb is-sitwazzjoni marri tal-aħjar minn dak iż-żmien law u t-tieni mistoqsija. Dan huwa suġġett marbut mal eh, kriżi tad-dejn sovran hemm xi impreċizjonijiet fil-data anki fil-kontesta ċerti pajjiżi li semenjom ħafna tul din is-sena. U jiena nistaqsik, inti għandek l-impressjoni li l-istatistika tjibet mod partikolari dik marbuta ma l-infi u tħul statali? Nishtiq illi tajd li jekk inti taħsibx li huma affidabli bizzejiet. biex eh, jippermettu illi aħna kunu nistaw namlu analizi tal-sostenibilità tal-pajjiż. Eh, Jiena se nkompli nitkellem bl-Ingliż għalla volja naf li forsi għal xi minnkom li t-preferu nitkellem bil-Ġermaniż. Ħanibda bit-tieni mistoqsija li għamilt li kwalità tal-istatistika tal-gvern fuq il-finanzi. Naħseb illi il-kwalità komplet titjib f'dawn l-aħħar snin meta wieħed ħares lejn id-dettalji anke flimkien ma' l-autoritajiet ta' kontroll u anke l-autoritajiet tal-istatistika fl-istati membri prova ta' dan hija li kull darba li aħna sibna xi djufijiet kif sibna Valencia fi Spanja, uh, eh, ittieħdu passi mill-ewwel. U dan isservi ta' prevenzjoni u kollha xi bat messaġġ Għalle kiena naħseb illi l-istatistika ta, ta finanzjarja tal-gvern hija uh, madwar id-dinja l-iktar statistika diffiċli uh, illi uh, toħroġ. ħafna um, mekkanizmi stretti ħafna illi fuq mija bazata din id-data. Mbagħad jekk aħna issa indaħlu l-European Public Sector Accounting Standards għaliex hekk f'kull entità, f'kull sptar, f'kull kulħadd ikku irrit jobbliga lill-istati membri kollha li jużaw eh, sistema ta' kontabilità standard. Aħna bħalissa ma nistawx nimponu xaġa bħal din, aħna nistaw nħarsu lejn kontratti kbar, programmi ta' investiment, ecc. Imma huwa impossibbli li aħna mmorru f'kull rokna eh, eh, eh, tal-Ewropa, f'kull gżira. Intom ek tlabtuna li namlu fl-2011, ir-rapporti żgur li rajtuhom, aħna qegħdin namlu progress u nistenna illi fil-ewwel fil-fażi volontarja minn issa sal-2020 nistgħu nagħmlu progress billi indaħlu dawn l-standards komuni għall kontabilità eh, pubblika fl-Unjoni Ewropea. Issa fuq l-istituzzjoni tal-istatistika nazzjonali intom aħna tafu li għamilna eh, revizjoni mill-pari mhux biss eh, madwar l-Unjoni Ewropea manki pajjiżi oħra bħall-Iżlanda. U hemmhekk tistgħu taraw rapport trasparenti ħafna tas-sitwazzjoni u din hija ħaġa unika f'sistema tal-istatistika globali żgur li m'intomx tassibu mekkaniżmu ta' kontroll paragonabli illi qed jwaqqaf l-influenza politika il-Sinjura Ferreira. Grazzi u grazzi tal-li ġejt għawnek titkellem mana. Inti semmejt il-kas tal-Greċja. Imma meta ħna meta l-komitat tagħna kien staqsa lil Sur Almunjal dak iż-żmien kien responsabbli u baqa' li fl-2004 l-2005 huwa kien ħares sejn il-kwalità tal-istatistika Grega imma il-possibilità ta' auditjar ta' l-Eurostat kien eh, imxekla minħabba eh, interferenza politika. Issa għandkom din il-possibilità illi propju tiflu il-kwalità tal-istatistika? U t net, meta dan il-Komitat Mar Goldman Sachs fl-2009 u l-2010 ma nistax niftakar, għallulna li dak li għamlu bid-dejn Grek kienu għamlu u kol bid-dejn ta' ħafna stati membri oħrajn anki fosta l-akbar pajizi tal-Unjoni Ewropea tista tizgurana li intom għandkom il-kapacità u l-indipendenza li tindirizzaw mhux biss il-każijiet tal-Greċja u ta' Spanja, imma anki tal-ikbar uh, pajjiżi u dawk l-iktar setana Eh, qegħdin ukoll jiġu indirizzati bl-istess eh, disċiplina fuq il-proċedura ta', makro, eh, ta sbilanċi makroekonomiċi jiena kont ir-rapporter hawnhekk fil-Parlament u jiena imħasba li l-lan ta' dan l sbilanċ makroekonomiku kien propju biex nifmu kif l-Unjoni Ewropea kienet sejra meta mqabla ma' pajjiżi oħrajn u kif varjabli ekonomiċi differenti kienu qegħdin jirreaġixxu għassu suq waħdini u għar-regoli standard. Għallek aħna ħloqna l-scoreboard imma minn dak iż-żmien law it-tip ta' analiżi li qed tiġi żviluppata hija pajjiż pajjiż u għalhekk il-validità tal-scoreboard intilfet. Tista' stajdinna ċertezza illi dawn l-effetti negattivi mifruxin u dawn il-sistemi kolla kolla jħab isserħu fuq xurxin u marbutin ma' xurxin se jinżammu meta intom tanalizzaw l-istatistika u l-indikaturi illi hemm fl-scoreboard u fl-aħħar net inti semmejtu dan il-punt ukoll. Intom qegħdin tinformaw lill-istati membri dwar il-ħtieġa illi u l komissjoni u kol li meta tirrakkomandaw riformi strutturali u tnaqqis fil-budgets li ċerti elementi tal-amministrazzjoni pubblika irridu jkunu imħarsa u fostom l-istatistika l xek wieħed jibda eh, jixxaħħaħ fuq kemm jiġu allokati flus għal ħruġ tal-istatistika mela wabbat isir diffiċli li wieħed ikollu informazzjoni li tkun affidabli. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Ħan nieħdu l-mistoqsijiet tiegħek waħda waħda. Jekk għandniex biżejjed seta' biex nevitaw li dak li ġara fl-2004 jirrepeti ruħu teknikament legalment iva, politikament le. Fil-Greċja jider ċar illi aħna użajna is-setat kollha li aħna natawna fl-2010 fawissu meta il-leġislazzjoni li ma kien ġiet implementata fl-2005 e, eh, inqalqet u issa aħna għandna setat li mmorru qudiem stat membru ngħidulhom iftħu il-bibin il irridu naraw il-kodba tagħkom. Qabel dan ma kienx possibbli. Imma Kif rajna, dana huwa possibbli biss jekk aħna jkollna kontrapartijiet fil-pajjiż illi huma affidabbli li huma sħab affidabbli għalina. Dana kien fil-każ fil-Greċja, fil eh, Uh, fil każ tal-president illi kien uh, wasal fit tmim il-mandat tiegħu uh, fl-ulju u intom tafu wissa li qiegħed qudiem il-qorti għaliex ta' informazzjoni għarrieqa. Għalek, aħna għanna bżon li noħol u kultura fl-istati membri li ma tkunx ostili għal statistika neutrali. U jekk aħna jkonna situazzjoni fejn eh, ma jemnux illi l-istatistika qatt tista tkun neutrali mela lura hemmhekk ikun hemm problema u din mi xaħġa ħaġa l nista' solvija jien fl-Eurostat aħna nistgħu nagħmlu xogħol tekniku iva imma hemm bżonn illi il-politikanti il joħolqu ambjent li jippermettilna naħdmu fuq Goldman Sachs. Jiena iva kont preżenti dakinhar meta kena s-seduta ta' smieħ, konna qegħdin nitkellmu fuq is-swaps fil-Greċja f'pajjiżi oħrajn. Naħseb għall-swaps solvejna l-problema flimkien mal-istati membri kollha għaliex aħna għandna metodu maqbul dwar kif jiġu reġistrati l-swaps u għalhekk kull darba li tinħolo għodda ġdida fis-settur finanzjarju nagħmlu follow-up mal-istati membri u noħolqu u naqblu fuq proċedura standard bejnietna l-kol dwar kif dana jiġi irreġistratu meqjus. Għalhekk iva aħna eh, irridu dejjem eh, nimxu għappari pass mal-settur eh, finanzjarju fuq il mips Namlu distinzjoni bejn l-indikaturi ewlenin u l-istatistika sottostanti l-MIPs li huwa dossier li il-Parlament fil-mandat ta' qabel kien diġa ħadem fuq, qed iħares lejn l-indikaturi ewlenin, ġifieri il-parti superfiċjali bil-loġika illi jekk aħna inħarsu l-kwalità ta' dan l-ola livell tal-wiċċ, indirettament inkunu qegħdin nagħmlu kontroll fuq l-istatistika sottostanti. Imma Aħna ma nistawx nigarantixxu l-istess livell ta' kwalità għal 250 prodott ta' statistika dak huwa pjuttost il-katalogu ta' prodotti li għanna ħna għanna prodotti bħal l-istatistika tal-akwakultura jew eh, ta', ta xi frott tal-baħar partikolari aħna irridu naraw il-livell ta' kwalità ikun Eh, jaqbel mal-lużu li se jsir minnhom. Għall-MIP l-indikaturi ewlenin jinnataw propju kontroll sħiħ bl-akbar reqqa. Fuq ir rizorsi u l-istati membri dana jorbot ukoll ma l-aħħar ħaġa li għadni kifat. L-istatistika fuq nivell nazzjonali għandha titqis bħala investiment. Kellim li miss. Grazzi ħafna. President, Direttur, jien għandi mistoqsija fuq il-balance of payments li bħalissa qed jiġu negozjati fil-triologi u li naf li xoħut mill-punti ma ġewx riżolti. L-ewwel net il-statistika fuq ta' l-FDI, l-investimenti barranin diretti u fil-kontest tal-beneficjarju attwali kif għamna nifmuħ dan għaliex għandna nafu li ċerti stati membri bħalissa mhumiex qed jiġbru dejta ta' dan it-tip u naħseb illi din hija ħaġa li trid tinbidel anke minħabba l-FDIs u il-reġistri tal-kumpaniji. Meta nistaw nistennu li dan issir? Meta għandhom jibdew jiġbru dejta ta' dan it-tip l-istati membri? U fl-Unjoni Ewropea x'inhu l-akbar xkiel? għal ġbir ta' dan id-data fuq l-FDIs jew inkella fuq xi investiment barrani ta' tip ieħor. U anki meta wieħed jiffoka fuq il-beneficjarju attwali finali. Umbat, id-differenza bejn transazzjonijiet ta' FDI, il-Greenfield Investments U dawk li aħna sejħulhom it-takeovers, transazzjonijiet minn takeovers, xinu ma l-ikbar ostakoli fil- f'distinzjoni bħal din inti taħseb li zvelar sħiħ ta' din id-data jista' joħloq xi problemi għall-istati membri aktar żgħar fejn ta' kull sena eh, l-FDIs huma ferm inqas u forsi anki fċerti stati membri memx zvelar sħiħ propju għal din ir-raġuni. Grazzi. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet ta'kom. Mela, fuq l-ewwel mistoqsija nista' ngħidlek illi Umbat blajnuna ta' studji pilota nistaw insolvu il-problema li semmejt inti. E, e, nistaw forsi l-ideja hija li il-pilot study joħroġ b'riżultat sabiex fl-2018 aħna nkunu nistaw ntu kont tweġiba li kemmi fuq il-perspettiva ta' metodoloġija u anki teknikament tkun tweġiba soda Issa fuq it-transazzjonijiet li semmejt inti għal eh, transazzjonijiet Greenfield. Dana għatmemx qbil fuq livell internazzjonali għallek bil-pilot studies irridu naraw ukoll mal kontropartijiet tagħna internazzjonali. Il- ehm, bilanċ ta' pagamenti huwa bbażat fuq standard maħruġ mill-IMF u aħna bħala Unjoni Ewropea irridu nibbażaw l-standards tekniċi tagħna fuq kooperazzjoni internazzjonali li fisser li aħna rridu naqblu mal-istati membri kollha b'mod partikolari dawk li għandhom problema fil-kwantifikazzjoni jew fil-kejl, imma rridu naslu għal bil mal-imsieħba tagħna f'Washington. Grazzi ħafna l-Onorevoli De Becker. Grazzi ħafna għal dik l-introduzzjoni. Jiena għandi żewġ suġġetti li rrid niddiskutihom miegħek l-ewwel diġà semmejtu inti uh, fl-introduzzjoni tiegħek. F'Lulju ta' din is-sena il-Kummissjoni immultat l-Ispanja għaliex immanipolat il-data ta' deficit ta' Valencia Eh, dana minħabba setat il-ġodda illi kisbet il-Kommissjoni bħala parti mis six pack u dana dejjem bażi tal-analiżi statistika li għamiltu intom. U kienem sanzjonijiet għal frodi statistika u jina nishtiq nistaqsi xodo oħrajn edin taħdmu fuqhom edin tiżviluppaw biex tiżguraw li ssir distinzjoni bejn żbalji u bejn frodi dan din lodda teżisti u kif tamlu l evalwazzjoni ta'kom u tini net fejn taqtaw linja kif tamlu din l-evalwazzjoni it-tielet net li ma pajjiżi u reġuni qegħdin teżaminaw ukoll kolla xaħna dejjem nitkellmu fuq l-istati membri mill-livell eh, nazzjonali ma iktar ma wieħed jidħol fil- fid-dettal iktar ma wieħed ikollu diskussjonijiet fuq PPPs u l-mod kif il-municipalitajiet ir-reġuni żammew il-kodba tagħhom fl-modi u issa qegħdin jiġu isir skrutinju iktar bir-reqqa minn li kien isir qabel, jiġifieri l-iskrutinju li tisir mhux biss fuq livell nazzjonali, ma iktar ma wieħed jidħol fil-font iktar jista' jieħu stampa ċara. Mistoqsija oħra m'għandix taqsam xejn ma dal-ewwel suġġett, imma xorta rilevanti għad diskussjonijiet politiċi li għaddejjin bħalissa fl-istati membri u ħafna minnhom fuq l-impatt ekonomiku tan nefqa fuq is-servizzi ta' kura tas-saħħa hemm differenzi kbar bejn kif qed jitmexxew dawn is-sistemi fl-istati membri huwa diffiċli wieħed jiġbor l-istatistika u d-dejta dwarhom, imma jiena nemmen illi illum il-ġurnata bl-istress li hemm fuq il-budgets li wieħed jiġber jiġbor din l-informazzjoni dan jista' jgħin biex jitfasslu politiki fl-istati membri eh, u naraw eżattament kif qed eh, eh, x'approċċ qegħdin jaddottaw fil-kuntest tal-nefqa għal servizza kura tas-saħħa. Eh, grazzi għal mistoqsijiet tiegħek, aħna sissa qatt m'għandniex differenza jew separazzjoni bejn il-frodi u l-iżbalji. Tinja xi ħaġa li trid issir hekk kif insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ikkonna namlu din id-distinzjoni. Madana kollu il-proċedura li aħna użajna u segwejna f'Valencia kienet tinkludi wkoll Eh, lajnuna minant Olaf, jiġifieri s-servizzi ta' kontra l-frodi. Għallek aħna konna aktar b'saħħitna, għaliex aħna n-nies li naħdmu fil-qasam tal-istatistika m'għandniex lodot proċedurali biex namlu dawn l-inkjesti, għallek aħna eh, ħsibna li ridna naraw jekk kien xem fil-fatt din il-frodi għalhekk għandna bżonn ta' għajnuna Issa, mbagħad hemm l-awtoritajiet li jiġġieldu kontra l-frodi fl-istati membri f'Valencia u f'ħafna każijiet oħrajn aħna niksbu l-informazzjoni tagħna minn rapport ta' verifika u fil-każ ta' Valencia hekk ġara wkoll l-autorità ikkritikat kienet ilha tikkritika din l-imġiba min-naħa tagħhom għal ħafna snin dan kien il-punt ta' tluq għanna ħafna kooperazzjoni mill-qrib mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri li li ma' orti għanda kooperazzjoni mal-livell nazzjonali u aħna bekk niprovaw insolvu il-problema. Naħdmu fl-imkien mal-awdituri u l-autoritajiet ta' kontroll fl-istati membri. Uh, eh, Palissa ħna ek għedin naħdmu Issa fuq l infi fuq il-servizzi tal kura tas saħħa u d-data li għanna fuq dan l infi Issa, ħafna kazijiet ta' rapportar propju minn min dan is-settur bdejna kemm fil-Greċja, Valencia u kif f'każijiet oħrajn, ġifiri il settur tal-kura tas-saħħa huwa dak li huwa l-iktar vulnerabbli uh, għaliex nafu li kunem dawn it-tip ta' problemi fih aħna nafu u għalhekk aħna natu attenzjoni partikolari kull darba li aħna immorru fl-istati membri ma l-ispetturi biex ngħidulhom hekk tagħna niġbdu l-attenzjoni ta' kulħadd u aħna nżommu għajnejna koll fuq is-settur tal-servizzi tal-kura tas-saħħa. Grazzi ħafna deċiżjoni tal-Kunsill ta' 80 miljun pala multa. L-Onorevoli Gigold, meħba lura għal komitat tana, komitat zaħir imma importanti, għanti zewċ mistoqsijiet għalik, mistoqsija li t tilek dar boħra fil-4.3, fil-punt 4.3, il-program tal-Istatistika Ewropea jitlob bħal fuq inizjattiva tal-Parlament li l-Eurostat tagħmel iktar u li tqis ukoll il-kontribut ekonomiku tal-ekonomija soċjali biex ikun iktar trasparenti. Għajd li xamiltu minn dak iż-żmien law biex eh, tirrekordjaw aħjar l-istatistika minn dan is-settur u kif beħsibkom twettqu din it-talba tagħna mbagħad suġġetti ieħor li huwa l-qalbi ħafna non kopertura tal-PPPs fl-istatistika u wiex il-tendenza li għandhom l-istrati membri minħabba restrizzjonijiet ta' six-pack biex propju jitħlu fil-budgets sekundarji. Jina dan l axar eh, fi frar ta' din is-sena rajt illi intom għamiltu rapporti fuq dawn il-budget sekundarji fostom ukoll il-PPPs u rajt illi fil-Ġermanja memx responsabiltajiet pendenti mill-PPP, sina xaġa impossibli għaliex l-autoritajiet lokali differenti fil-Germania laqqasuma ma jafu kemm huma oljien ir-responsabiltajiet pendenti. Eh, kull min jaħdem f'dan il-qasam jaf illi dawk illi jieħdu deċiżjonijiet fuq livell politiku laqqas jafu r-riski li qegħdin jieħdu. Għalhekk kemm kem użajtu mill-lodda tagħkom kontra l-Ġermanja il ġermania ma rridx illi dan it-tip ta' statistika eh, tiġi indirizzata u jekk id-data mhix realistika l-Ġermanja. Mela kemm kemm tista' tkun tajba iktar jew inqas għal pajjiżi oħrajn. Kemm tajba din id-data u intom x'beħsiebkom tagħmlu biex ikun hemm trasparenza sħiħa għal dawn l kemm sejħa shadow budgets għaliex aħna ma rridux illi nalqu xaq biex jinfetaħ ieħor. Yeah. Grazzi. Nibda bla ewwel mistoqsija tiegħek, Iva. Aħna ġejna mitlubin li nistħarġu dawn it-tip toqsma. Pero, Però irrid nkun onest ma'kom. Il-progress inwettaq s'issa kien limitat mir-riżorsi limitati tagħna. Ma stajniex għal daqstant namlu progress materjali biex id-diskutajna ma mal-istati membri approċċi differenti diskutajna magħhom, però il sitwazzjoni tar rizorsi fil-pajjiżi tanti drammatika għalissa li laqas biss nistgħu niżguraw li l-kondotta ta' statistika eh, prospetta legalment hija tkun żgurata il-katalogu tal-prodotti tagħna eh, jinsab taħt stress anki għall-lista eżistenti. Intom ma tistawx ġifiri it-wet u l-obligi legali ta'kom. Ek għettejt inti, din ħaġa serja ħafna u tmur li l-in minn dak li jett inti fl-intervent inizjali tijek għalija. Il-program statistiku u kollu huwa vinkolanti legalment, ġifiri ma nistax nara għalfejn affarijiet tal-Parlament ma jkunux vinkolanti u oħrajn iva, dak li qed inti huwa drammatiku. Xi ħaġa bħal din għandna naħduha bis-serjetà. Dak li qed huwa li aħna stħarriġna mezzi kif nistgħu nimxu l qoddim Wieħed mixkiela u l-għanin huwa li kellna bżonn oqsma statistiċi bażiċi li mhumiex leġizlati fid-dettall bħal per eżempju time use survey li jkun jista e, tik pilastru ta' informazzjoni biex ngħidlek u dan mhux parti mill-laki legali, laki statistiku. Xi ħaġa volontarja min tal-istati membri din. Bħal ma hemm nuqqas ta' komponenti oħrajn bħalissa qegħdin diskutu mal-istati membri biex naraw kif se nsolvu l-problema. Parti mill-pakket tagħna fl-2016 hemm proposta għal social surveys msemmija Integrated Social Statistics Regulation. Bħalissa għadin finalizzaw din u hemmhekk tista' tara komponenti li jindirizzaw din il-problema. Ġifiri, ma konniex bidejna fuq zaqna eh, fil-frattemp. Però ovvjament ma nistax niġi bir-riżultati. Eh, qoddimkom. Għadna għadin nisviluppaw xogħol ġejjieni, dak li għadin nagħmlu. U importanti li intom ituna appoġġ tagħkom eh, fir-rigward ta' dawn is-surveys bħala parti minn dan ir-regolament tal-ġejjieni ta' social statistics. Il-punt li mess iva tqabbila diretta. Il-sitwazzjoni tal-pipris fil-Ġermanja hija Eh, li l-autoritajiet ġermaniżi għallunna l-PPPs kollha huma koperti. Ovvjament il-PPPs koperti kollha ifisser dawk il-PPPs li huma magħrufin fuq livell tal-Enden u biex insolvu din il-problema fuq livell municipali mbagħad dak li semmejt aktar kmini. Eh, l istandards ta' accounting pubbliċi irridu jiġu introdotti. Irridu nintroduċu dawn l-ewwel. Inti qed tgħid li ġifier l-istatistika Ġermaniża hija falsa għaliex ħafna minn dawn PPPs huma fuq livell municipali. Meta se tużaw intom l-istrumenti tagħkom biex tiżguraw li jkun hemm statistika veritiera minn naħa tal-Ġermanja. Jekk hemm mhumiex koperti, allura ċifra zero hija żbaljata. Le, dak li qed huwa li mill-Ġermanja ksibna notifika li tgħid li l-PPPs huma koperti 100%. Dawk il-PPPs huma koperti mill-notifika eh, tal-Gvern Ġermaniż. Jiġifieri sakemm ma jkunx hemm PPPs fuq livell municipali, jista' jkun hemm xi wħud li mhumiex koperti. Din hija konsegwenza tal-dak li qed tgħidilna ovvjament. Eh, din hija loophole, ovvjament. Insegwa għadin. Il-kellim li jmiss. Mistoqsija bl-Olandiż. Mistoqsija mistoqsija tiegħi kol titratta dawn il-PPPs. Fil-Belġu ehm, ċertu tħassib dwar l-awtoritajiet dwar il-mod kif l-Eurostat titratta dawn il-PPPs taħt kontroll budgetarju. Eh, diskussjoni ilha sew għaddejja. Il-punt tiegħi huwa dan, il-kriterji li qed juża l-Eurostat biex dawn il-PPPs jaqgħu barra mill-budget, dawn huma ċari biżejjed. M'hemmx diskrepanza bejn dawn u sitwazzjonijiet oħrajn fejn. Jista' jkun hemm affarijiet differenti. Mistoqsija personali wkoll. Il-Belġu l-uniku stat membru fejn hemm PPS li għandu problemi bl-ISA 2010 u regoli tagħha. Nibda bi kjarifika. Ir-regoli li napplikaw aħna recording u l-kontabilità tal-PPPs fl-istati membri kollha huma regoli li ġew mfassla u deċiżi minn din is-sede. Ir-regolament ESA, European System of Accounts, din l-ESA 2010 mhix ovvjament bibja eh, aħna napplikaw mingħajr diskrezzjoni jew rispettivament mill-istat membru. Għal Belġu ovvjament id-densità ta' PPPs u l-problemi marbutin hija sproporzjonata biex najtek. Però ir-regoli huma ir-regoli li ġo applikati s-soltu. U dan ifisser li jekk PPP hija infasla b'mod li r-riskju ikun fuq in-naħa tal-gvern u jekk id-deċiżjoni tittieħed mill-gvern, eċetera, allura huwa l-gvern. il prinċip jekk jgħidu għall-inqas aħna investejna ħafna żmien eh, f'komunikazzjoni aħjar. Eh, għamilna dan fis-sajf. Kanna jiem ta' diskussjoni anki mal-imsaħbin tagħna Belġjani. U importanti li wieħed iżomm f'moħħu li aħna t-tini saf ta' diskussjoni. Aħna maħniex regolaturi, l-autorità nazzjonali, il-Bank Ċentrali tal-Belġu u l-Belgium Statistics dawn huma fl-ewwel saf u ma jistaw kollom dialogu ma l imsiħ belġijani, pero aħna nistaw nejnu. Pero aħna fil-back office biex nejdu għek. Aħna fl ma li għajbi aktar ninvestu fuq il-komunikazzjoni tal-prinċipji tagħna u nittama hawnhekk li dan l-investiment se jissarraf fema aħjar tar-regoli tagħna u l-prinċipji legali marbutin magħhom. Grazzi, Nina Ġil. Grazzi, President. Grazzi għal din il-prezentazzjoni. Daħi deċiżjoni aktar evidence-based naħseb ikun tajjeb għalina bħala leġislaturi biex nindirezzaw ħafna mill-sfidi li għanna qoddimna, pero problema tagħna hija din li jkun hemm informazzjoni f'waqta U din hija problema, meta nqisu l-kriżi tar-refuġjati pereżempju, din hija waħda mill-affarijiet li rridu nindirizzaw. Għanna bżonn informazzjoni preċiża però eh, li tinkiseb din huwa diffiċli. Eh, L-estimi tal-Eurostat inti intijiet madwar 750.000 migrant li waslu s'issa din is-sena. Però mhuwiex ċar dan għaliex il-kriterji użati huma dawk in-nies li japplikaw għall-ażil Seba mit-telf biss japplikaw, pero hemm nies oħrajn li mhumiex japplikaw għall-ażil. U dawn xorta waslu b'xi mod jew ieħor. Jekk inqisu l-importanza politika ta' din id-dejta li dejn tkun veritiera, kif nista' jkollna kriterju li bih nkun nistgħu ngħidu isma' din iċ-ċifra hija tajba nistgħu norbtu fuqha. Għaliex il-prezz tal-miżinformazzjoni jista' jkun għal ħafna nis li jivvotaw għall-estremisti per eżempju, però apparti minn hekk jiena mir-Renju Unit. Hemm implikazzjonijiet ukoll referendum li se jkollna. Jista' ikollna informazzjoni aktar preċiża fl-immedjat u fil-medium term brabta ma l-implikazzjonijiet ekonomiċi ta' situazzjoni tal-migrazzjoni, meta mqabbel ukoll ma' suq ta' xogħol il-budgets u s-sistema ta' sigurtà soċjali. Mistoqsija għal kollox differenti issa. Jint li l-istatistika Ewropea tiġi pubblikata mingħajr ma titqies id-differenza reġjonali. Fir-Renju Unit eh, differenzi kbar bejn Londra u l-bqija tal-pajjiż pereżempju. eżempju Dawn id-differenzi reġjonali kif jistgħu jindirizzati indirizzati aktar meta intom tirriflettu eh, u titrasmettu l-informazzjoni tal-Eurostat. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Mela, nibda bl-ewwel mistoqsija tiegħek diffiċli ħafna. Kif eh, kulħadd jaf dawn il-punti marbutin ma' refugġati evolvew f'dawn l-aħħar xhur u evolvew b'mod dinamiku ħafna. Din mhux xi ħaġa li stajna nbassru bil-makkinarju eh, tagħna b'mod xieraq. Ġifieri għar-refuġjati dak li nistgħu nofru huwa informazzjoni solida fuq il-migrazzjoni, mobilità, suq tax-xogħol u r-refuġjati bħala parti tad-dejta miġbura mill-Frontex u awtoritajiet oħrajn. Anke fir-rigward ta' min fittex l-azil, però qatt ma se nkunu aġġornati eh, fil-verità jekk ma jkonniex informazzjoni tajba li tasal għandna. Anki jekk anke anke l-fatt li nistgħu nejdu sa xinu jiġri eh, fuq bazi ta' tlet xhur. Eh, Għat konna data uffiċjali, eh, naħseb li dinja diġa minna nfisa approssimazzjoni tajba ta' situazzjoni. Issa dwar l-implikazzjonijiet ekonomiċi ta' suq ta' xogħol, eċetera, eċetera. Hawnhekk qegħdin ikkoperaw mal-kollegi tagħna f'Digi Home, Digi Employment u diġi soħrajn ukoll. Dawn huma l-kollegi li ħadmu l-istrumenti analitiċi, rridu nagħmlu distinzjoni bejn fatti u statistika u mbagħad modelli li jikkalkulaw l-implikazzjoni politika. Servizz tal-Kummissjoni f'partijiet oħrajn jifmu iżjed għad differenzi reġjonali. Aħna qegħdin koperaw ma' diġi reġjo. Ma nafx jekk eh, rajċ il-yearbook reġjonali tagħna, jekk rajċ il-website ukoll. Il-breakdown reġjonali meta niġu l-aktar għas ta' tax-xogħol u dan it-tip ta' suġġett u avvanzat ħafna. Però dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu issa huwa li inħaffu fuq il-lat soċjali u jkollna dettal aħjar bil laqaw statistika uffiċjali ma' informazzjoni ġeografika u bekk intejbu il-modelli ta' tbassir li jintużaw. Dak li qegħdin nagħmlu bħalissa taħt il-programm ta' bil-programmi tagħna. Grazzi, Brian Hayes. Grazzi President u grazzi u koll l-kollegi ta' tal-Eurostat tal-li qegħdin magħna llum. Nissimpatizza ħafna max-xogħol imprekattiv li għandkom tagħmlu jekk inqisu l-importanza tal-istatistika li toħroġ minn għandkom. U l-indipendenza ta' din l-istatistika hija importanti ħafna dan nirrikonoxxih jien jiena. Interessat fuq il-peer reviews fl-Irlanda peer review ġi mitmum f'Marzu ta' din is-sena u wara dan mbagħad 26 rakkomandazzjonijiet inħarġu. Issa l-mistoqsija tiegħi x'inhu s-segwitu għal dan ix-xogħol minn pajjiż għal ieħor? Inti tqis peer review li inti tmur f'pajjiż tara x'hemm tajjeb u x'ħażin u daqshekk x'isir bħala segwitu fi kwalunkwe ċirkostanza fejn hemm differenza jew bej standard Ewropew eccetera. Eh, dan irid jissemma biċċar fi kwalunkwe rapport. It-tieni net għandna lista definittiva tad-differenzi li issa japplikaw għall-informazzjoni statistika Ewropea u l-metodoloġija l-kisba tagħha u l-istat membru u l-kalkoli tiegħu, per eżempju, il-population projections għatem differenza bejn il-metodologija tal-istati membri u dik ta' l-Eurostat għanna lista definittiva, forsi intom għandkom, pero tistaw taddu ili. Għalix ti nafin kon nafxinu ma differenzi li għatem u l-istess argumentu kol dwar il-punt tal-output. Hemm ekonomija aktar mitfuqin fuq l-esportazzjoni, jekk ma tistax kollha l-output, ma tistax taħdem il-GDP sew, u importanti li konna definizzjoni ċara li jkun jista' jużaw in-nies. U l-aħħar mistoqsija, għandna definizzjoni komuni tal-standards fix xedaw ekonomi għaliex bażi tar-rati ta' taxxa dan jiddependi fuq is-saħħa tal-ekonomija. Għandna ekonomija għandna definizzjoni uniformi tax xedaw ekonomi għaliex dan jaffetwa eh, l-istatistika mbagħad il-peer reviews. U 26 rakkomandazzjoni għall-Irlanda u l-follow-up. Iva, se jkun hemm segwitu. Tal-peer reviews, eh, se jkun hemm segwitu, se nagħmlu ħaħna l-Eurostat. Il-proċedura se tkun li s-sena diħla se naħorġu rapport li ngħadduh l-sistema ta' statistika fi frar un badan il-rapport għadduħ li l-kom il konsell ġifri jintom taraw stampa ġenerali mbagħad. l u għalli huwa li flimkien mal-kollegi fl-Stati membri li ikonna segwitu mbagħad. Ovvjament hemm rakkomandazzjonijiet ta' tip differenti. Hemm dawk li huma kruċjali u dawk li huma inqas importanti. Dawn rakkomandazzjonijiet li huma marbutin mal-obbligi legali, per eżempju l-implementazzjoni ta' regolament 2 dawn se nsegwuhom b'akbar dettal. Noqogħdu aktar attenti għalihom dawn ir-rakkomandazzjonijiet meta mqabbel ma' rakkomandazzjoni oħrajn maħsuba biex itejbu l-kwalità. Ġifieri nagħmlu distinzjoni bejn standards minimi u statistiki u l-aħjar prassi li għedin emmek bħala linji gwida u rakkomandazzjoni tajbin l standards minimi. Dawn rakkomandazzjonijiet dawk namlu segwitu fuqhom. L-standards komuni issa, naf li hemm diskrepanza bejn il eh, proġezzjoni Irlandiżi u Ewropej, B'xa ħaġa li wasla għal ċertu tħassib. Qegħdin naħdmu fuqha din il-ħaġa. Il-pjan tagħna għal population projections huwa li dan isir fuq bażi annwali fil-ġejjieni u dan isir fuq bażi annwali bħalma nagħmlu għall-istatistika l-oħra. Ġifiri permezz tal-linji gwida standards maqbulin minn qabel. Dan ifisser però li mhux se jkollna bil-fors unanimità dan jista' jiġri fil ġejjin ukoll l-Irlanda tażel li tuża population projection oħra u aħna mbagħad niddeċiedu fuq x'tażel il-maġġoranza naraw li ma standard tkun trid il-maġġoranza għall-approċċ Ewropew. Ix xedew ekonomi issa. Din hija mistoqsija li nisma b'mod regolari. Forsi ntenni dak li qed l-aħħar darba. Aħna nistgħu ninvestigaw dan huwa marbut ukoll mill-qrib mal-attivitajiet illegali. Dan huma l-każijiet marġinali bejn tranzazzjonijiet li nistaw inkejlu, namlu distinzjoni fuqhom u dawk li ma nkunux nistaw, dak li irdu kien dbassir fil-konfront tagħhom għall-attività illegali. Bilna mal-istati membri li nużaw metodoloġija standard. Is-sena l-oħra għammin dan u dan kien importanti għal GNI. Tafu s-sena l-oħra kien hemm furur meta l-standards il-ġodda waslu għal statistika ola tal-GNI. Hemmhekk dawn l-standards il-ġodda kienu parti, parti żgħira ma msamma, però kienu parti mill-xprun. Tibor Zani. Grazzi, l-onorevoli Tibor Zani issa. Grazzi ħafna, Sur President, jina għandi żewġ mistoqsijiet għal mistident tagħna. Ovvijament, naf li inti diġà għamilt referenza għal dawn iż-żewġ problemi li ħansemmi, però jiena l-ewwel nixtieq nibda bil kustjoni ta' sigurtà tal-istatistika. Jiena qed ikolli problema nispjega lill-ċittadini ġewwa l-Ungerija kif dawn il-bobs eh, u l-mips, ċetra eh, jiġu kalkulati. Naf illi hemm ċerta standards tekniċi iżda dawn l-standards tant wieħed ma jistax jorbot fuqhom illi lanqas nistgħu nikkonsidrawhom eh, bħala data li tista' toqgħod fuqha. Għalhekk għandkom xi pjanijiet biex tiċċaraw xi ftit aħjar eh, kif jaħdmu dawn lodot it-tieni mistoqsija ħafna eh, sar f'pajjiżi eh, l-uffiċċju tal-istatistika nazzjonali għall-Ungerija qed jipprovdi qed jiġbor mhux qed jiġbor informazzjoni fuq il-faqar, jiġifieri il-ċittadini fl-Ungerija ma jistgħux jiksbu eh, informazzjoni dwar il-faqar fl-Ungerija dan fil-waqt illi il-kontratti u s-salarji qed eh, ikunu xi ħaġa madwar 150 euro. Eh, fix-xar, jiġifieri xi ħaġa illi hija assolutament ridikola. Dawn huma affarijiet illi ħadd ma jaf bihom għaliex mhux qed inġobar statistika dwarhom. Mela rigward l-istatistika marbuta mal-ħaddiema. Fil-fatt din hija xi ħaġa illi smajt san sitra meta anka meta kodet naħdem fl-uffiċċju tal-istatistika fil-Ġermanja, ġifieri li id-definizzjonijiet huma ħafna il-bot mill-intwizzjoni li wieħed ikollu meta jaħdem ta' kuljum um, b'daw ma' dawn il-figuri. Però dawn huma l-standards uh, skont id-definizzjoni tal-ILO. Dawn huma standards illi ġew maqbula fuqhom u sar bil-fuqom internazzjonalment. Aħna ninvestu ħafna biex nipruvaw nżidu ċerta elementi, ċerta biċiet ta' informazzjoni illi jippermettulna illi nkunu nistaw nagħmlu ċerta approssimazzjonijiet u nkunu nistaw namlu tajjeb għal perċezzjoni li kollu il-persona li tkun taħdem ta' kuljum ta' kuljum b'dawn il-figuri u id-definizzjonijiet uffiċjali. Per eżempju, niftakar li eh, darba l-mara tiegħi kienet qed taqra id-definizzjonijiet eh, li naħdem bihom jien ta' kuljum għalt li dawn id-definizzjoni huma kompletament assurdi. Eh, jiġifieri li nista' ngħidlek huwa illi jiena nista' ngħinek biex tispjega aħjar l ċittadini tiegħek dawn id-definizzjonijiet perfetz tal-informazzjoni addizzjonali. Per eżempju, aħna pubblikajna l-inflows u l-outflows tal-kategoriji differenti fil-suq tax-xogħol. Per eżempju, hemm dawk li huma edha, dawk li qed ifittxu xogħol dawk li mhux qed ifittxu x-xogħol u dawk li huma impjegati. Jiġifieri dan biex nippruva nispjega lek xi ftit kif qed nippruvaw nirreflettu il-bidliet strutturali li kull ma jmur jiżviluppaw. Aħna qed Aħna nistaw anka noffru servizz tagħna biex nejnuk eh, tispjega dawn id-definizzjonijiet. It-tieni il-livelli ta' faqar. Eh, dan is-suġġett ta' faqar huwa partikolarment uh, diffiċli huwa suġġett sensitiv ħafna meta wieħed anka il-distribuzzjoni ta' tħul u jieħed jipprova jagħti definizzjoni aktar elaborati tal-faqar, però dawn huma l-elementi prinċipali. U lan tagħna huwa illi flimkien mal-Istati Membri inkluż mal-Ungerija nippruvaw ninvestu fil- um, fil-data komparabli tal-tħul, eh, il nefqa u anka il-rikezza. Dan hija fil-fat dinja u fil-fat waħda mill-aktar prioritajiet, eh, l-ikbar prioritajiet tagħna s-sena d-dieħla. Grazzi issa Marco Valli. Grazzi ħafna, Sur President. Jien għandi mistoqsija diretta ħafna għal mistidentana, kif taf tajjeb inti mill-istatistika li qed nirċievu dwar uh, kemm l-Ewropa anka rigward l-istati membri individwali, wieħed imbagħad skont appuntu a bażi ta' din l-istatistika wieħed ikun jista' jiżviluppa um, teknik uh, ċerta mm, ċerta dikjarazzjonijiet politiċi li jisiru għaliex iċ-ċittadini jiddeċidu jekk l-affarijiet mhux tajjeb jew le għabbażi ta' din l-istatistika. Perja nistaqsi li nnifsi kemm nistgħu noqogħdu fuq din l-istatistika meta nafu li din l-istatistika timbidel tant bħal pereżempju ma ġara fl-2010 meta eh, konet niskelmu fuq il-hidden economy, eccetera u sitxur wara il revizjoni ta' trattatu tal-Lisbona qed nagħmlu qed nitkellmu qed nerġgħu nagħmlu definizzjoni tal-inflazzjoni. Ma taħsbux li nistgħu naqgħu fil-riskju ta' biex ngħidlu hekk doping fl-istatistika wkoll għaliex qed aħna nibbażaw um, l-strateġiji ekonomiċi u monetarji tagħna bażi tal-istatistika jista' jkun li qed nagħmlu xi żbalji. Grazzi. Grazzi ħafna. Iva, l-statistical doping, il-doping fl-istatistika. Jekk jeżisti dan il-doping, allura aħna l-Aġenzija kontra doping fl-istatistika, dan u r-wol tagħna. Iżda, kull meta jew aħjar, hekk kif tibda tuża l-istatistika għat taħid tad deċiżjonijiet allura tapplika dak li hu fil-ġargin tagħna il-Good Hearts Law kien jeżisti persuna statis eh, li tipprovdi li tistudja l-istatistika, pruntu propri dan Goodhart, illi ħareġ b'dan il-prinċipju bħal speċi ta' Heisenberg eh, Principle illi għanna din l-istruttura illi ħan ipruvaw indaħluha fis-seħħ biex naraw kemm l-istituzzjoni tagħna huma b'saħħithom. U kieku jiena Jiena nista nipprova nikkonvinċik illi il-sistema ta', statistika Ewropea hija l-iktar waħda b'saħħitha permezz ta' dan il-leġislatur illi irna impoġġu dan fis-seħ. Però l-ewwel qabel kollox wieħed irid ikollu il-fiduċja, il-fiduċja fl-istatistika Ewropea. Grazzi, eh, Sinjura Ivana Maletic. Grazzi ħafna, Sur President nishtiq uh, eh, nilqa lil so, lil Walter għawek fostna, inti tkellimt ħafna fuq kemm id-dejta wieħed jista' joqgħod fuqha, però nixtieq nikkonferma l darboħra il-proċedura. Intom għettu il-jek, intom ikolkom suspetti li d-data nazzjonali mhijiex ta' min wieħed joqgħod fuqha, intom tistgħu titolbu li jsir eżerċizzju ta' awditjar fuq dik l-istatistika. Meta tagħmlu dan, intom tinformaw lil l-uffiċjali x'tip ta' u fuq xiex għandhom jagħmlu l auditjar u tibat u dawn jibatulkom eventwalment rapporti ta' l lilkom jew kollox isir fuq livell nazzjonali. Jiġifieri meta jkun hemm ċerta regolaritajiet huma jibatuhom lill uffiċjali nazzjonali biex huma jkomplu investigawhom fiktar dettall. Issa tin mistoqsija ta' natura aktar teknika rigward id-data illi inti flimkien ma' l-ECBI għaliex naf li għandkom ftehim ta' eh, kooperazzjoni intom it-tnejn, appuntu din it-tip ta' data li intom titolbu jekk aħna fil-fatt aħna nħossu illi l-ECBI u eh, eh, l-Eurostat ikollom ħafna xogħol simili, għalhekk intom biħsibkom uh, eh, tagħmlu xi tip ta' kooperazzjoni anka mal-ICB biex taħdmu aħjar mal-Banek Ċentrali biex tnaqsu anka ċerta piece ta' rapportar. U mistoqsija oħra marbuta ma' fajl illi nsabim imwaħħal fil-Kunsill wara inti qed li Eh, fil-fat wara l-ewwel qari fiħdan il-Parlament Ewropew rigward il-statistika dwar il-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi. Intom għandkom idea ta' għalxiex dan il-fajl jinsab imħel fil-Kunsill? Iva, naħseb nistan wieġeb malajr malajr fuq il-proċedura rigward il-proċedura li t-gverna dak li jiġri fil-qasam tal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-awditjar. Mela, il-kas ta' Spanja. Aħna konna l-armati mill-istatistika li konna qed niġbru minn Valencia. Allura minna segwitu flimkien ma l-autoritajiet nazzjonali u flimkien maħħom aħna provajna nindirizzaw din il-problema biex naraw kif nistaw niksbu l-ewwel stampa ġenerali biex ikollna fidejna il-fatti, però dan għamilnieh ma mal-awtoritajiet nazzjonali. ġifiri din mhijiex xi ħaġa li apparti minn xi preskrizzjoni legali, le, hija proċedura interna tagħna illi aħna mm, deċidejna illi namlu kooperazzjoni intensiva ma' mal-autoritajt nazzjonali, però mhijiex stabilita minn xi tip ta' leġislazzjoni. Issa l-kooperazzjoni tagħna mal-ICB. Mela, jiena nista' ngħid illi hemm xi tip ta' akki ta' leġislazzjoni statistika illi tiġi deċiża mill-Parlament u mill-Konsill madwar 200 att legali fil-fatt. Dawn l-atti kollha huma mibnija b'tali mod u maniera illi L-Istati membri huma obbligati illi jagħtu l-istatistika lill-Unjoni Ewropea. Issa l-Istati membri jistaw jiddeċidu min qed jagħmel xiex fil- uh, għall-Unjoni Ewropea. Dan skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Hemm uħut illi deċidu illi din ix-xogħol ta' statistika ssir mill-Banek Ċentrali, oħrajn jiddeċidu li jsiru mill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika. Dan aħna ma nidħlux bih ma nidħlux fih. U lanqas eh, l-leġislazzjoni tal-Unjoni ma qed twassal għal xogħol doppju, jiġifieri bħala prinċipju aħna bħala Eurostat inħossu li hemm statistika waħda skont artiklu 338. dan ukollu fuq livell nazzjonali hemm banek ċentrali illi minħabba ċerti arranġamenti nazzjonali huma responsabbli mill-istatistika. Issa għall-MIP. Iva, dan sa ċertu punt huwa fajl illi qed jistenna għadu pendenti għaliex sa issa ma rnexxilux jeleb dik il-problema illi spiegajt ilu. Mod speċjali fil-każ fejn Bank Ċentrali huwa responsabbli mill-kalkoli tal-indikazzjonijiet nazzjonali ġeneralment nista' ngħid li aħna b'mod ġenerali l-Eurostat nikkontrollaw niverifikaw kemm din l-informazzjoni hija minna. E, però ikun hemm nuqqas taqbil qed ikollna nuqqas taqbil mal-ICB. Għaliex l-ICB jisħaq ħafna fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Nazzjonali. U de facto aħna ħloqna din tip ta' lakuna fl audizjar Dan nixtuq din il-problema nixtuq nelbuha permezz ta' ftehim bilaterali bejn il-Kummissjoni u l-ICB. U anka ovvjament allura l-Eurostat u l-ICB. Grazzi. L-aħħar mistoqsija hija mistoqsija li ħana mililek jiena stess Umbat uh, wara li namilek il-mistoqsija nitolbok illi tamel l-almu tijak ta' sabiex solvi il-problemi marbuta ma' l-HICPs. U aħna ma nħossux illi din hija daqshekk problema kbira illi tiġġustifika il-fatt illi kollox jinsab immoħħal, però Mistoqsija minna ħatijaj, anzi, zewċ mistoqsijiet minna ħatijaj, l-ewel fuq l-MIP. Inti fl-intervent tijak semmejt numru ta' prinċipi, ta' linji gwida, eh, ma nafx jekk inti fuqhom għandek x'diġà feedback, jekk taf ġifiri il f'din id-direzzjoni ta' um, kooperazzjoni reċiproka, jekk uh, eh, seħu nsejħula hekk, ikunx hemm possibilità illi l-affarijiet jimxu l-qoddim fil-Kunsill u tin mistoqsija mill-perspettiva tal-makroekonomija. Aħna qed naffaġġaw spiss is-sitwazzjoni illi il-bilanċi strutturali jew deficit strutturali ikun diffiċli ħafna li wieħed jiddefinixxih hemm ukoll ċerta implikazzjonijiet tal-istatistika dwar dan u għalhekk nixtieq nkun naf jekk mill-att ta' metodoloġija iktar minn atti oħra jistax ikollna diskussjoni fuq din il-kwistjoni biex nippruvaw nidentifikaw nidentifikaw miri oġġettivi biex natu definizzjoni ta' xaħġ li jadaqsek importanti fit tfassil tal-politika tagħna. Grazzi ħafna, mela, nieħu il-ħint tiegħek fuq l-HICP, naqbel miegħek il-problema mhijiex taqse kbira u għalhekk m'għandix timblokka kollox. Għal MIP, Iva, aħna għandna xi um, feedback pozittiv minn Frankfurt għal menu illi dan jista' jsolvi il-problemi tagħhom. Aħna tkellimna mal-Presidenza li dik tal-Lussemburgu u um, ser jippruvaw jikkonsidraw din il-kwistjoni. Iżda jena naraw x'nista' x'jista' jiġri. Jidir li l-ikbar problema kien il-konflitt bejn l-indipendenza tal-bank u l-indipendenza mill-lat ta' statistika. Ta' sew nittama illi jirnexxilna nsibu soluzzjoni eh, li tagħmel sens għal din il-problema. Issa, rigward il-deficit strutturali. Wara, fil-fatt aħna dan ġidda id darba li għaddit, wara dik id-diskussjoni wasalna l-konklużjoni illi Aħna għanna nifqaw namlu dan bħala Eurostat għaliex hemm żewġ elementi illi s-soltu ma jgħawx taħt ir-responsabilità tagħna u għalhekk ser ikollna bżonn nużaw mudell ekonomiku u rridu niddeċidu fuq wieħed minn dawn il-każijiet. U fi żewġ każijiet dawn it-tnejn wasluna għal konklużjoni illi ikun aħjar jekk dan jaqa' taħt DG Ekfin milli DG Eurostat. Grazzi ħafna. Naħseb illi um, kienet diskussjoni interessanti, eh, diskussjoni intensiva ħafna u se nkunu qed nistennew bil-ħerqa li nkomplu bid-dialogu formali ma'kom u li nkomplu bil-kooperazzjoni tagħna ma'kom biex inkomplu niprovdu liċ ċittadini tagħna bi statistika tajba u ta' minn wieħed joqgħod fuqha. Grazzi ħafna. Uh, five minutes suspensions and then we... Se nieqfu għal ħames minuti, mbagħad nivvotaw. Dear colleagues, uh, let's start our vote. Kollegi, ħalli nibdew bil-votazzjoni tagħna. Bħalma tafu eh, għax uh, l-agenda eh, ġiet uh, approvata dal-ħodu il-vot odu il vot fuq ir rapport tal bank Ċentrali Ewropew eh, ġie post-post u waħna se nivvotaw biss fuq ir-rapport ta' Bernard Langen. Ħalli l-ewwel mela nippruvaw u niżguraw li il-magni tal-vot qegħdin jaħdmu. Namlu test. għad baqa zewċ kollegi li rridu jivvotaw, vot wieħed ieħor jonqos. Tajjeb. Mela, naf illi għaw vot nieqes tal-liberali il-karta tal-vot ġeja tijaw jew ta' din il-persuna. Including, yeah, okay. Hamsa. Any uh, malicious in what? Le, le, mhux possibbli illi eh, niċċakjaw b'mod ieħor. Mela, ħalli nibdew, nivvotaw fuq ir-rapport tal-Onorevoli Langen. L-emenda 42 dawk favur, kontra, maddeċ. L-emenda 43 favur, kontra, għaddit. Imko 20 favur, kontra, niverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa u l-emenda maddiċ. Kompromess A. Le. Test. Yeah, yeah, original, so I have, I have to vote original text, paragraph 2, vote in favor, against. Favur kontra adottat, Kompromess A, l-ewwel parti favur kontra għaddiet, it-tieni parti favur kontra. Niċċekjaw fuq it-tieni parti l-votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Is adopted uh, with one more vote. Yeah. Vot ieħor it-tieni parti l-emenda 48 dawk favur kontra deċ 49 favur kontra deċ kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddet kompromess C f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra adottata Tini parti favur kontra għaddiet l-emenda 167. So we vote this one. Yes, yeah. Okay, so those in favor? Dak favur? Kontra? Astensjonijiet? Maddeċ? L-emenda 168 favur? Kontra? astensjonijiet ħalli nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Yes, because there is one more minus. Iva, għaxem minus iħor għalek dak il-vot u vot kontra. 169 darbur kontra ħalli niċċekjaw għaliex eh, kienu viċin ħafna dawk li kienu favuru kontra. Votazzjoni maluqa. L-istess maġġoranza 170 favur kontra astensjonijiet maddeċ 171 jiena għat għalija maddeċ kien jiderċar imma jekk xaħat insisti illi għanna niċċekjaw, niċċekjaw. 171 favur kontra astensjonijiet maddeċ. L-emenda 62 favur kontra astensjonijiet għaddit. 66 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Eh, Il-partit ta'ko ma nafx qed li kompromess de favur kontra astensjonijiet. Għaddit wieħed u sebajn favur kontra astensjonijiet għaddit sebajn favur kontra assenzjonijiet għaddit, kompromess E favur kontra assenzjonijiet għaddit, l-emenda 81 favur kontra assenzjonijiet għaddit, emenda 83 favur kontra assenzjonijiet. Niċċekjaw votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 83. Closed. Votazzjoni maluqa. Is rejected. Now you are voting card, yes. Amendment 8. L-emenda 84, favur, kontra, astensjonijiet. Jena lajt liberali votaw mod differenti, ma nafx hekkux l-impressjoni tijar. Votazzjoni miftuħa, għan iċċekkjaw xekk l-aħjar. jonqos vot ieħor, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Mela 85 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 86 favur. Test oriġinali. Le, il-test oriġinali issa ġie emendat 86 favur kontra astensjonijiet għaddit, 87 favur kontra. Nitċekjaw fuq 87 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 88 favur kontra ħalli niċċekjaw fuq 88 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. L-emenda 89 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda design favur kontra astensjonijiet għaddit. Imko 10. Tridu din fuq l-emenda design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Imko 10 f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet m'għaddeċ. Imma ħan iċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa m'għaddeċ. Imko 15 favur kontra, astensjonijiet għaddit, imko 19 favur kontra, astensjonijiet għaddit, imko 16 favur kontra, astensjonijiet għaddit, imko 18 favur kontra, astensjonijiet għaddit, imko 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet imko 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet imko 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess ette favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 92 favur kontra astensjonijiet għaddiet imko 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet Amenda 93 favur kontra astensjonijiet għaddit. 95 favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda 3 inta favur kontra astensjonijiet għaddit. Inta erba favur kontra astensjonijiet għaddit. Amenda 100 favur kontra astensjonijiet għaddit emenda 101 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Test oriġinali favur kontra astensjonijiet għadda. l emenda inta 2 favur kontra astensjonijiet għaddit 102 favur kontra. Niċċekjaw fuq 102. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 103 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess ġe f'żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess Akka favur kontra astensjonijiet għaddit 112 favur kontra astensjonijiet Astensjonijiet għaddit, kompromess I, favur kontra astensjonijiet għaddit, 119 favur kontra astensjonijiet għaddit, 120 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 121 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess je, f'żewġ partijiet, Fuq l-ewwel parti ta' kompromess ġe, je, je. Favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra it-tieni parti. Fuq l-ewwel parti to examine in detail of Google's dominant market, etc. U tini tieni parti hija b'dawk il-kliem. Mela l-ewwel parti mingħajrhom u t-tieni waħda bihom. Aħna diġà votajna fuq l-ewwel parti. Imma issa it-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet, naħseb għaddiet. Ma niċċekjaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddiet. L-emenda 130 favur kontra astensjonijiet għaddit, 132 favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi għaddit, jekk joġobkom, ollu idejkom sew, votazzjoni miftuħa. At least. A uh, vote is closed. Votazzjoni maluqa. Behind. Uh, adopted. Uh, this was one, so 134 in favor. 134 favur kontra astensjonijiet għaddit, 135 żewġ partijiet favur kontra astensjonijiet għaddit, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit, 136 favur kontra Naħseb maddeċ imma ħajja niċċekjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. tletin favur kontra astensjonijiet maddeċ. tletin favur kontra astensjonijiet Neċċakjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet 139 favur kontra astensjonijiet. Neċċakjaw. Votazzjoni miftuħa. Il-ħodor qed jastienu. Votazzjoni maluqa għaddiet. 141 favur kontra assenzjonijiet maddeċ. L-emenda 142 favur kontra assenzjonijiet għaddiet, 143 favur kontra assenzjonijiet maddeċ, kompromess ke favur kontra assenzjonijiet għadda kompromess L favur kontra assenzjonijiet għadda kompromess M f'żewġ partijiet L-ewwel parti mela l-ewwel parti mingħajr il-klim in isolated remote, remote or outlying regions and islands, mela fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emenda 155 favur kontra Aħjar niċċekjaw għaliex minix qed nara sew, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. L-emenda 156 favur kontra astensjonijiet naħseb illi laqazdin din maddeċ. Mela test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit 157 għaddit emenda 158 favur kontra astensjonijiet maddeċ emenda 159 favur kontra astensjonijiet għaddit l-emenda 160 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 161 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 162 favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 163 favur kontra astensjonijiet. Neċċakjaw fuq l-emenda 163 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni ma' maddeċ għal-vot. Wieħed. L-emenda 164 favur kontra astensjonijiet neċċekjaw fuq l-emenda 164 votazzjoni miftuħa. Vote is close. Is... Votazzjoni maluqa għaddiet. L-emenda 166 favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess N favur kontra astensjonijiet għadda l-emenda 176 favur kontra astensjonijiet maddeċ l-emenda 180 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess O. Favur kontra astensjonijiet għadda 181 favur kontra astensjonijiet maddeċ Imko seba favur kontra astensjonijiet neċċekjaw fuq l-emenda imko seba. Votazzjoni maluqa. Għaddiet l-emenda 187 favur kontra. Niċċekjaw fuq 187. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess pe, Favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 190 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 192 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 193 favur kontra astensjonijiet maddeċ, L-emenda 194 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess E, vot maqsum fuq l-ewel parti favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw fuq l-ewel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Erġajt ftaħt il-votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Ma naħseb li xorta waħda għaddit. Għadbaqat li ta' minnis li rridu votaw, votazzjoni maluqa. U din għaddit it-tieni parti. Favur, kontra, astensjonijiet. Il-votazzjoni miftuħa għal darboħra. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 204 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess R f'żewġ partijiet fuq l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit l-emenda 206 favur kontra astensjonijiet Mien nix qed nara l-liberali x'inhu ma jagħmlu, nimmaġina li jintom favur, le? Ollu jdejkom sew, se nerġgħu nivverifikaw fuq l-206. Votazzjoni maluqa għaddiet 208 favur kontra astensjoniet maddiċ, 210 favur kontra Assenzjonijiet neċċekjaw 210 votazzjoni miftuħa. Vote is close, is adopted. Votazzjoni maluqa għaddiet għal vot għaddiet. Uh, eh, 212 dawk favur kontra. Astensjonijiet? Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 214 favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw. Votazzjoni maluqa għaddiet. Kompromess S, favur kontra astensjonijiet għaddit, 225 favur kontra astensjonijiet għaddit, 226 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 227 favur kontra astensjonijiet għaddit, kompromess te, vot maqsum fi tlet partijiet, l ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ, it-tielet parti niċċekjaw fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kelkom raġun, maddeċ. It-tielet parti. Dawk favur? Tielet parti dak favur, kontra, astensjonijiet. Niċċekjaw fuq it-tielet parti l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit l-emenda 208 207 favur kontra astensjonijiet għaddit 238 favur kontra astensjonijiet għaddit kompromess u vot maqsum f'bosta partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit tieni parti favur kontra astensjonijiet maddeċ Tielet parti. Ma nafx għalfejn għandek fuq il-lista għandi miktub l-ewwel parti. Din hija t-tielet parti li qed votaw fuqha. Tielet parti. Favur kontra astensjonijiet għaddiet, raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit ħames parti favur kontra astensjonijiet għaddit, sitt parti favur kontra astensjonijiet għaddit, seba parti favur kontra astensjonijiet għaddit ukoll. L-emmenda 251 favur kontra astensjonijiet għaddit, 252 favur kontra astensjonijiet għaddit, 253 favur kontra astensjonijiet għaddit, 254 favur kontra astensjonijiet għaddit, neċċekjaw fuq l-emenda 254 votazzjoni miftuħa. Kontat l-impressjoni li l-PPE kien favur. Skużawni. Maddiċ? votajtkom, eh, oddejtkom għad dawk li votaw favur. Kompromess V. Bemenda bil-fom u se nivvotaw fuq din l-emenda bil-fom. Imbidlu l-kelma restrict u namlu minn floka prohibit. Favur, kontra, astensjonijiet. Niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Issa nivotaw fuq il-kompromess minn l-emenda bil-fom favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 262 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 263 favur kontra Nitċekjaw fuq 263 votazzjoni miftuħ. Votazzjoni maluqa għaddiet kompromess we b'emenda ta' kompromess emenda bil-fom mela ħalli l-ewwel nivvotaw fuq l-emenda bil-fom favur irrid naqrah le hija diġà miktub fil lista tal vot favur kontra ħalli niċċekkjaw votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa, għaddit kompromess bl-emenda orali favur kontra sensjonijiet għadda. L-emenda 271 favur kontra sensjonijiet għaddit, 272 favur kontra astensjonijiet. Nitċekjaw votazzjoni miftuħa, naħseb illi għaddiet imma ħjar verifikaw votazzjoni maluqa, għaddit 274 favur kontra Mattom, ollej, ħalli niċċekjaw, ħankunu ċerti, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. 275 favur kontra astensjonijiet maddeċ kompromess xe favur kontra astensjonijiet għaddit 280 favur kontra astensjonijiet għaddit inta wieħed namlu kollha flimkien inta le skużawni, mela, wahda wahda, emenda numru wieħed favur kontra as-sensjonijiet għaddit, ħamsa favur kontra sensjonijiet għaddit, inta sitta favur kontra sensjonijiet għaddit, inta seba favur kontra astensjonijiet għaddit, inta tminja favur kontra astensjonijiet għaddit, emenda inta dissa favur kontra stensjonijiet għaddit, inta 10 favur kontra stensjonijiet għaddit, inta 11 favur kontra stensjonijiet għaddit. Kompromess Y favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 6 u design favur kontra astensjonijiet maddeċ, l-emenda 7 u design favur kontra astensjonijiet Li FDD mish qed rom, aħjar nerġgħu niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma deċ. 98 favur kontra astensjonijiet ma deċ, 99 favur kontra astensjonijiet ma deċ. Niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Mija ħamsa u sittin, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti għaddiet, it-tieni parti favur kontra Neċċekjaw fuq it-tieni parti votazzjoni miftuħa. 281 favur kontra Niċċekjaw fuq 281 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Vot. 282 favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. Nek taqblu nistaw nivvotaw on blok. Mela issa se nivvotaw minn 203 sa 286. Favur kontra. Neċċekjaw biex inkunu ċerti naħseb illi maddewx. Imma rajt li l-FDD iktar attivi di darba votazzjoni malu għawdin din għaddit. forsi ma kienieċ idea tajba nivvotaw għan blok 207 287 jikorreġi ruħu l-President favur kontra astensjonijiet maddiċ test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit 288 favur kontra naħseb il Aħjar niċċekjaw, votazzjoni miftuħa, 288. Vote is closed. Is adopted. Votazzjoni maluqa addiet. Kompromess Z favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess AA favur. AA, kompromess AA. Favur kontra astensjonijiet għadda 299 favur kontra. Aħjar niċċekjaw fuq 299 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 300 favur kontra astensjonijiet maddiċ. test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. 301 favur kontra astensjonijiet għaddit, 302 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 303 u 304 favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi għaddew dawn l-emendi maħjar niċekjaw. Għaddit. Għaddew. 305 favur kontra astensjonijiet maddeċ 306 favur kontra astensjonijiet maddeċ 307 favur kontra astensjonijiet għaddit. Citation numru 1, test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit, l-emenda 1 favur kontra astensjonijiet għaddit, Test oriġinali citation ta' erba' favur kontra astensjonijiet dit l-emenda t-nejn favur kontra. Nitċekjaw fuq l-emenda t-nejn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ.